Ewropew għal affarijiet maltimi u sajt. Chris Davis, jekk jogħġbok fidejk, tibda inti. Grazzi President fil-qosor, żewġ punti, l-ewwel net. Xtaqt ngħid illi naqbel mad-direzzjoni li rapporter qed jieħu nifhem sewwa dak li qiegħed jgħid. Emenda ħsin. Hemmhekk forsi eh, nista' noħolqu dibattu interessanti fejn qed jgħid inneħħi artiklu sħiħ dwar il-proposta tal-Kummissjoni għall-għajnuna għal-ħazna tal-ħut taħt l-obligu proposta illi eh, jinħattu l-qabdiet kollha. Hawnhekk l-lan mux li jinħattu daw, dana li lan eh, u illi jinħattu u koll il-bit incidentali. U għallura għalfej għanna noħol u inċentivi ta' dan it-tip. Neħtiġu din lodda sabiex aħna nkunu nistaw imbijaw il-proibizzjoni fuq ir-rimi discards ġifiri jisna se nixtru dawk li huma kontrina bil-flus. Iżda direzzjoni fl-ħar mill-ħar naħseb hija tajba, pero forsi għanna bżon nżidu xi ħaġa mill-aspett politiku hawnhekk. Umbat għanna l-attitudni li xaktar xoħraċ minn din il-komitat u l-attitudni li xaktar xoħraċ minn komitat tas sajt. Ovvjament il-komitati kolla eh, jihdu pjaċir il-nof u l-flus u l-komitat tas sajt hekk se jirraġuna u koll. Il-rapporter eh, Alan Kadek fil-komitat tas sajt u għat jiproponi fil-rapport għaw li mannix innaqsu il-sussidji biex niskrepjaw il-bastimenti il bastimenti u qed jipproponi illi għandna jkollna flus għad ta' tagħna sussidji tal-fuel meta l prezzi tal-karburanti jilħu livelli u ħafna u jipproponi wkoll li għandu jkun hemm flus disponibbli għal titjib, speċjalment għal bastimenti kbar jew ikbar. Naseb dawn l-elementi kollha edin imorru kontra <laughs> l-argumenti illi xaktar se nisimgħu hawnhekk f'dan il-kumitat. Iżda ovvjament fl-ħarm l-aħħar kumitat tiegħu Eh, huwa dak li se jkollu l-aħħar kelma u r-rapporter. Dak kollox. Thank you very much. Grazzi ħafna Chris, messaċ ċar ħafna hawnhekk. U naħseb ukoll messaċ ċaqli wkoll. Linda McKevin, jekk jogħġbok, li se post ix-shadow mill-grupp ta' soċjalisti. Jekk jogħġbok Linda u sostituta u kol fuq il-komitat ta' sajt u għallura aħna nista forsi naddu dan il-messagġ li dan il-komitat u se nivuta ovvjament fil-plenarja u għallura ma nix nassumu ek u għallura il-komitat ta' sajt u kol għandu femmit diversi u għalla għadni nittama eh, li se jkun rezultat tajf fil-komitat ta' sajt u kol il-rapporter tagħna u sema dan put lodu u anki Chris ma nix u flus pubbliku, flus tal-pubbliku biex ikon nibqaw eh, din is-sitwazzjoni. Jekk nonfqu fuq il-bastimenti dana għandu jgħin biex ikon rkaptu eh, apposta biex ma jkunx hemm sajt żejjed niżguraw illi kollox jorbot ma' sostenabilità tal-ibħra tagħna u kwalunkwa finanzjament għandu ikollu l-kondizjoni illi kunem kapacità adegwata tal-flotta fil-naqis tal-flotta u għallura jekk innaqsu l-kapacità il-finanzjament għandu jkun dipendenti fuq dan il-punt. Eh, għonek għandi noti u għet niprofa nsegwijom. Kwistjoni l-oħra hija dwar ir-riservi tas-sajt. Kwistjoni li qbilna dwarha fil-komitat kienet kwistjoni illi ma jkunem zoni bla tax u appoġġajna din il, dan il-punt fil-komitat. Għala tajjeb li forsi nużaw il-fond biex inwaqfu dawn it-tip ta' riservi ta' sajt. Iva, għanna jkonna politika konsistenti, finanzjament għandu jkun konsistenti mal-anijiet ta' sostenibilità u biex ovvjament naqsu u nwaqfu il-tnaqis tal-istoks tagħna tas-sajt. Grazzi, mannix aktar kollegi disponibli u shadows, allura nisimaw li kummissjoni jek joġbok. Grazzi, President. Jina tassaw grat. Kummissjoni għansi grata l-rapporter għal rapport tant koherenti, detaljat li għandu kol emendi koerenti ħafna. Għedin nintu Nennotaw b'interess illi mem lebda suġġeriment kolunkwa stadju illi sussidju għall-scrapping jew waqfin temporanju għas-sajt għandu jiġi introdott mill-ġdid, ċertament ta' min jinnota dan il-punt. Edin u kol naraw, jekk jien ovvjament naddi il-rapport kollu kifinu, il-rapport qed jissuġġerixxi li naqsu il tip ta' finanzjament U know, unek xtaqt eh, nifoka fuq it teknikalitaj ta' dawn il-proposti. l ewwel net li neħu għajnuna għal-ħazna tal-ħut. Punt dwar il-sajt relazzjoni ma' dan. ħafna drabi s-sajt għonek huwa staġjonali. Ġifiri, jekk inti taqbad ħafna ħut, għem zewġ soluzzjonijiet. L-ewel eh, għal-ħut jista' jintrema għaliex ma jkunx hemm isuq għalih. U allura forsi wieħed jgħid tal-għal fejt istat. Imma bat, dan huwa it-tip ta' sajt li l-flotta tista' tinvolvi ruħa fiha. Imbagħad nistgħu naħżnu, nagħmlu ħażna ta' dan il-ħut u jiġi proċessat matul is-sena. Jiġifieri tiffriża ton, per eżempju, fid-deep freeze, uh, palma jisir fil-bajja ta' Biskej għal tun ton bakor un bat t-proċessaħ matul is-sena jiġifieri ma tivvestix wis eh, fil-proċessar, fil iżda fl-istess waqt għandek eh, biżejjed eh, prodott biex inti mbagħad tużaħ matul is-sena. U allura dan huwa dak li ġara fil passat. Issa, jekk dana jiġri għal fuq medda ta' żmien twil, se nkunu qegħdin nittrasferixxu lil fond pubbliku obbligu li huwa postu propja fis-settur privat. Iżda li jiċċaqlaq, din il-ħaġa tiċċaqlaq minn min lat għal ieħor, dina trid issir fuq medda twila ta' żmien. Allura aħna qegħdin nipproponu li dan isir gradwalment, ma qed ngħidu ejjani fuq kollox issa. Kollox irid jieqaf sal-2019 b'xi kondizzjonijiet u anki brati li jonsqu bil-mod il-mod u jkun hemm l biex bekk il-flotta involuta, is-settur tal-proċess tal-proċessar u anki oħrajn oħra li huma voluti f'dan is-settur qegħdin jitlu eh, f'dawn il-bidliet li jsiru gradwalment. U dan huwa soluzzjoni għas-sitwazzjoni. Problema oħra li nistgħu naraw hija li fil-loġika li neħu ċertu għajnuna huwa t neħija diretta għall appoġġ għal konċessjonijiet ta' sajt. Nafu li dawn il-konċessjonijiet trasferibbli jistaw jisiru e, ehm, mhux vinkolanti iżda bekk allura jista dana kollu jiġi appoġġat. Allura, l-appoġġ mbagħad għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi di mhix eh, xi ħaġa mandatorja li wieħed ikun parti mill-assoċjazzjoni mhux mandatorju li wieħed iwaqqaf l-assoċjazzjoni hija xi ħaġa li tista' ssir iżda Aħna qegħdin nipproponu li dan l-appoġġ għandu jitkompla u allura li neħu kolonkwa possibilità li kunem u kol għal dawn id-drittijiet ta' sajt il dawn il-konċessjonijiet li għam dawn għal dawn mhux mandatorji, eh, forsi din hija azzjoni wis estrema. U allura, l-aħħar punt, it-tneħħija ta' xi appoġġ għal kontribuzzjoni għall iżvilupp ta' swieq ġodda infakkarkom illi hemm diversi pajjiżi fej konsum ta' ċerti prodotti tal-ħut e, mhijiex ħaġa tradizzjonali u f'pajjiżi oħra l-istess ħuta hija aċċettata u allura f'ċerti kondizzjonijiet eh, hija xi ta' sew utli illi inħeġġu l-konsumaturi lokali illi jitalmu dwar ċertu ħut li sta jittikel u dwar ir-riċetti li permettuhom li jipproċessaw jew jaddattaw eh, din il-ħuta għall-ikel tagħhom u biex jisiru jafu aktar dwar din ispeċi partikolari. U dana u kol jol lan illi naqsu rimi. Jekk inti toħloq suq għal xi ħaġa illi tista' tittikel u xi ħaġa li tittikel perfettament fis-stati membri oħra, Iżda forsi f'pajjiż ieħor din il-ħuta mhux meqjusa bl-istess mod. Għalfejn ma nix naraw x'nistgħu nagħmlu f'dan il-qasam. Ovvjament hemm ċerti kondizzjonijiet illi eh, ovvjament irridu nirrispettaw il-Kummissjoni taqbel mar rapporter fuq dan. Issa, l-emendi emendi speċifiċi minn aħda rapporter għandna problema partikolari B'emenda numru 4, il-rapporter qed jipproponi illi mill-ġdid nintroduċu dak li qabel kien fil-IFF, iġifiri, lan illi modernizzazzjoni tal-bastimenti mandux iżżid il-kapacità tal-bastiment illi jaqbad il-ħut. Nixtieq ngħid hawnhekk li ċertu inkoerenza b'din l-emenda partikolari kif emendi oħrajn partikolarment numru 19 li jereferi biss għal kapaċità tal-bastiment. It-tieni punt, infakkarkom illi kellna difikultajt serji ħafna biex nivvalutaw l-abilità għal bastiment li jaqbad il-ħut. Hija l-effettività tal-bastiment tas-sajt u din tista dvarja skont numru ta' parametri uħut mu mhumiex marbuta mal-bastiment innifsu iżda marbuta aktar mal-kapaċità jew ma l-esperjenza tal-kaptan tas-sajt jew tal-bastiment jew kif l ekwipaċista eh, forsi eh, Eh, Jirriżisti aktar għal ċertu mal-temp inħabba forsi bastiment sikun ma maraħjar u għallura hemm ċertu diffikultajiet illi jagħmluha diffiċli illi nivvalutaw is-sitwazzjoni allura kena nċedu fuq din il-ħaġa. U allura jekk din jgħamenda emenda però illi qed tinżamm, allura l-emendi kollha l-oħra jirreferew jew l-abilità jew il-kapaċità dawn irid ikunu koerenti ma' din l-emenda partikolari. U mill-ġdid, emenda 19 tirreferi għal kapaċità Emenda ħamsa u kol tireferi għal kapacità il-proposta dwar redistribuzzjoni ta' fondi mendiċ għalfejn najt uh, eh, xej dwar dan emenda dwar il-bilanċ bejn kapacità s-sajt u potenzjal ta' produzzjoni għal rizorsi ta' sajt ċertament dan huwa għan ukoll tal-IMFF u allura il-Kummissjoni m'għandix problema b'dan il-punt partikolari. Issa dwar l-impatt dwar fuq l-ambjent tal-akwakultura. M'għandix problema b'din ir-rekomandazzjoni u l-emendi proposti. Forsi f'termini tekniċi ikun aħjar illi ikonna rakkomandazzjoni waħda li tapplika għal diversi artikli aktar milli nirrepetu l-istess emenda jew l-istess kondizzjoni f'diversi artikli, iżda dawn ma' teknikalitajiet li memx għalfejn għom hawnhekk. Issa dwar pjanijiet multianwali, hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet, uħut minnhom onestament nistgħu nittrattawhom b'mod aktar faċli, mod partikolari 22, emenda 22, li tam referenza ġdida għal 17 u 21 tal-artikli tal-politika komunità sajt u bazzikament dawn edin jirrepetu u termini legali mumiex tant meħtieġa dwar emendi oħra għal numru 24. Emmek edin referu għal reporter qed jipproponi illi innaqqas fej possibbli u anki minna fej possibbli. Ovvjament f'dan is-settur xorta se jkollok impatt fuq sistema biologika ehm, bioloġika u allura forsi wieħed jista' e- e- ma nafx kemm hija possibbli illi wieħed inaqqas kompletament għaliex xorta se jkun hemm impatt anke abbażi ta' dak li seħ qabel. Emenda 30, dan punt straqt insemmi għaliex hawnhekk għandna diffikultà teknika. Ir-rapporter jissuġġerixxi illi sostituzzjoni u modernizzar tal-magna mandux iżid il-kem il-magna tkun b'saħħitha, iżda bidlit oħrajn abbord tal-bastiment li forsi ma jżidx il-saħħa tal-magna jista' jkollu effett simili. Inti kom eżempju. Jekk inti tagħmel ehm, iż-żid mal-propeller pipe, dana se jkattar l-effiċenza tal-propellant. Jiġifieri dana mhux se jżid is-saħħa tal-magna, iżda il-bastiment ovvjament se jkollu wirja aħjar, prestazzjoni aħjar. Ovvjament, hemm mbagħad il-konsum tal-karburanti, eċċetera, hemm differenza, iżda ċertament eh, il-bastiment ta' tkarkir se jkun aktar effiċenti. u allura hawnhekk qudiemna għandna din id-diffikultà minnaħa ma rridux inkatru eh, s-saħħa u l-kapaċità għaliex dawn eh, inkejlu kemm is-saħħa tal-magna kif ukoll kapaċità volumetrika tal-bastiment. Minnaħa l-oħra għandna l-effiċjenza tal-bastiment li jiddependi fuq diversi fatturi oħra U um, ma, um, ma noqdux nibizzaw mis-situazzjoni għaliex il- hawnhekk il-kapaċità essenzjali tal-bastiment huwa hija kapaċità elettronika na diversi programmi sofistikati li permettu lil kaptan illi kollu qisu xi operazzjoni eh, tal-fantaxxjenza, speċjalment fil-kontroll tal-irkaptu. U allura dawn huma problemi tekniċi eh, li nsibu f'dawn l-emendi li diffiċli li ovvjament li wieħed isolvi 50 minuti meta qed niddiskutu b'dan il-mod. Għandi osservazzjoni wkoll dwar suġġeriment mir rapporter illi eh, emenda numru 17 il-rapporter suġġerixxi li għandna nikkonsidraw possibilità illi nwettqu proġetti konġunti ta' riċerka bġbir ta' data u finanzjament għal dana. Hawnhekk xtaqt ninnota li l-ewwel ir-riċerka tfisser għan fuq medda twila ta' żmien ifisser ukoll obbligu għal mezzi mhux għal riżultati, ġifieri jista' jkollok attivitajt fuq medda twila ta' żmien biex wieħed isir jaf eżattament x'jista' jkun x'jista' jkun is-soluzzjoni għal sitwazzjoni partikolari. U Din hija l-attività li ssir taħt RTD, svilupp eh, u riċerka teknoloġika, u allura jekk nipruvaw nibdew ninvestu f'dawn l-attivitajiet bil-ġmir ta' data għal pariri xjentifiċi għal ġestjoni tas sajt allura inti qed tiftaħ firxa wiesa, firxa ġdida ta' attivitajiet li ilhom għaddejjin għal dawn l-aħħar snin nafu dwar dawn il- kompiti kollha xogħol kollu biex jinħolqu dawn il-modelli eh, li jintużaw. Iżda jekk nużaw il-ġbir tad-data għal pariri xjentifiċi biex ikonna għodot tal medda twila ta' żmien, allura aħna qegħdin nimxu lilin Eh, Millan u qegħdin ukoll eh, nużaw b'modi oħra il-finanzjamenti li suppost qegħdin hemm biex ikun hemm iktar ġestjoni aħjar tas-sajt u anke biex inħarsu l-ambjent marittimu. U allura President Rapporter, grazzi mill-ġdid għal rapport koerenti u anki dettaljat xi wħud mit-teknikalitajiet forsi se jkunu jeħtieġu xi forsi Ehm, li nerġaw nirriformulawhom, nerġaw nabbozzawhom mill-ġdid, però aħna qegħdin naraw b'mod ċari li dan il-kumitat mhuwiex qed jinkoreġġixxi bl-ebda mod reintroduzzjoni ta' lajnuna l scrapping iġifiri l-attività ta' sajt tieqaf kompletament jew inkella il- eh, waqfin temporanju jew sussidji li jużaw aktar enerġija, eccetera. Grazzi ħafna. Naħseb xorta waħda rridu u koll ninkludu punt fuq il-xol tagħna hawnhekk fir-rapport grazzi ħafna. Ovvjament aħna se nagħmlu mbagħad immexxu diskussjoni internament fil-kumitat u x shadows naraw x'se jkunu l-prioritajiet u liema punti huma l-iktar importanti. Ovvjament dak hussa fidejn l-MEPs. U biex nikkonkludi ngħaddi l-kelma lura lir-rapporter. Sur President, jena nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs kollha u l-Kummissjoni tal-li prezentaw proposti konkreti ħafna fuq il-rapport tiegħi. Jiena naħseb li rridu nużaw l-istrumenti politiċi u ta' finanzjament li se jisaxħu uh, forum sostenibli tas sajt, l-attività tas sajt, il-xol tas sajiet tas sajida lokali u koll eh, u l-istrateġija tagħna trid tkun ibbażata fuq dawn l-elementi. Jiena nisab ċert li is-sajjieda jafu xi problemi jeżistu għaliex dawk li huma l-iktar mill-qotin l-ewwel mill-kriżi huma propju is-sajjeda għaliex ma jistawx jagħmlu xogħolhom kif suppost. Hemm bżonn eh, illi aħna immexxu sew l-attività tas-sajt hija waħda mis-soluzzjonijiet illi nistgħu nsibu anki fuq eh, l-art permezz ta' Natura 2000 imma anki fil-baħar Eh, fil-komunitajiet lokali u s sajjed għanna għom sabiex l-istoks jirġaw jihdu s-saħħa irridu li naħdmu fuq dan il-punt għaliex dawn huma kollha affarijiet li l-ħsajjeda qed jistennewhom minn għandna Dan kollu joħroġ mill-esperjenza ta' sajjeda jekk kieku aħna konna tkellimna dwar dawn l-affarijiet ftit snin ilu ma' sajjeda kienu jopponu imma llum huma s-sajjeda stess li qed jipproponu dawn eh, tip ta' azzjoni aħna sen komplu nitkelmu mal-kommissjoni, ma' shadow rapporters, jidir li illi għanna għan wieħed għan komuni rridu nħolqu sistema ta' sajd iktar sostenibli u ma rridux nerġgħu nirrepetu l-iżbalji tal-imodi. Wieħed mill-iżbalji li għamilna fl-imodi u li aħna eh, urtinajna mill-flotot ta' tas sajt tipi ta' ċejjeċ tal-bahar tradizjonali kienu mibnija eh, b'mod tradizjonali dawn neħew mill-flotot tas sajt u n-erdu. ma l-attività ta' sajt batiet minħabba fek. Għalek naħseb li hija ħaġa tajba li aħna najdu li hemm bżonn li iva intejbu il-rabta il u il-relazzjoni tal-komunitajiet lokali mal-ħut. Mal Il-ħut huwa ikel, imma mhux bil-fors iridu nagħtu iktar ħut, iktar flus biex ikun hemm iktar nies li jiklu l-ħut. Um, naħseb illi bżonn ukoll illi aħna nonfqu il- il-flus għal li proċessar tal-ħut. Meta font ikun se joħloq politika ġdida l-attività marittima u s-sajt, dejjem ikun hemm attività ta', ta proċessar li tkun eh, qed tiġi proposta wkoll jien m'għandi xejn kontra dan imma uh, dan m'għandux jieħu il-flus mill-proġetti mil tagħna favur l-SMEs, eċċetera. Hemm bżonn li naqdu flimkien tipi differenti ta' fondi sabiex is-settur jibqa' sostenibbli jridu nisħu iktar fuq ir-riċerka għaliex jekk aħna rridu inħolqu strateġija tas-sajt f'ċerti reġuni hemm bżonn li nkunu nafu x'inhu jsir hemmhekk. U jiena naqsam magħkom l-esperjenza ta' pajjiżi stess aħna nafu eh, l-esperjenza ta' sajjida xini u anki xjaħsbu l-akademiċi eh, xjafu fuq kull tip ta' attività ta' sajt f'kull reġun. Meta aħna najdu li rridu għadna li ridna nħiħduħsib l-ilma u namlu ġestjoni aħjar tal-ilma, aħna morna propju fil-baċċini idroloġiċi biex naraw hemmhekk x'inhu eh, jiġri, ġifiri l-interventi li aħna namlu għal-baħar jew favur l-ilma mandomx li l-lin minn min dak li permettu l-fondi, irridu namlu l-istess ħaġa sajt għal biodiversità marittima, irridu naraw li aħna eh, nafu xini situazzjoni u biex nikunu nafu kif se nonfqu il-flus tana ju noħra li ma tkellimnux fuqhom illum bħal per eżempju il-bini eċċessiv, it-tniġġis li wkoll għandhom impatt fuq il-biodiversità fil-baħar ġifiri bżon li aħna kunna fuq eżattament is-sitwazzjoni x'inhi, ikonna formazzjoni mid-dinja akademika minnant il sajjed nfushom, etc. Für die Abänderungsanträge auf den 27. Grazie ħafna diskadenza. Huwa 27 ta' Ġunju f'nofsinhar. 17-19 ta' Settembru kum nivvotaw fil komitat 28 ta' novembru fil-Kumitat tas sajt probabilment. Grazzi ħafna. Bekk naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Punt 17 l-iżvilupp tal-iżvilupp tal-netwerk tat trasport. 22.22. Uh, prezenta propunere de regulament uh, va abroga. Rapporter. Grazzi, President. Hawnhekk għandna id-deċiżjoni tal-2010 tal-Parlamentu tal-Kunsill dwar l-orjentament tal-Unjoni għall-iżvilupp ta' dan in-netwerk tat trasport uh, dan l-linja l-ewwel laqali li għandna fuq dan il-fajn u għalek fil-qosor se nispjega is-suġġett l-infrastrutturi tat trasport tal-Unjoni Ewropea għadha waħda frammentata fuq livell ġeografika u anki minħabba il-modi differenti ta' trasport. U allura lan hawnhekk huwa li jkollna għafas, jkollna network li kopri reġuni u l-pajjiżi u jkollna bażi bekk għal żvilupp ekwilibrat bilanċat fejn jitlu dawn il-mezzi ta' trasport U bekk jkollna strateġija għal żmien twil għal politika attenti u dan iwassalna għal 2030 għal dak li xaqsam netwerk ċentrali u l-2050 għal dak li għandu xaqsam in-netwerk iktar globali. Il-Kummissjoni waset għal konklużjoni illi sabiex ikonna żvilupp koordinat tan-netwerk irridu naħdu fuq żewġ livelli b'netwerk ċentrali u wieħed aktar globali u jkonna pala strument afas għall-implementazzjoni tal-network ċentrali il-kurituri biex bekk ikun hemm ċirkolazzjoni ħilsa tal-persuni u tal-prodotti fl-aqwa isiru fl-aqwa kondizjonijiet u anki biex ikonna l-standards meħtieġa u allura neħtieġu regolamentazzjoni u anki organizzazzjoni globali. Rridu nelbu l-ostakli u biex epek ikonna u kol kollegamenti li jisiru minar xkil. U naqbel mal-Kommissjoni dwar din dan il-pjanar fuq żewġ livelli il-netwerk globali u dik ċentrali. Fil-fema tiegħi jiena semmejt il-proposta tal-Kommissjoni u din hija bbażata fuq metodoloġija ta' priorità tal-proġetti biex nilqu ċertu għanijiet ewlenin. Meta tkellimna dwar dawn il-għanijiet ewlenin, aħna konsidrajna wkoll il-problemi ewlenin fuq il-livell Ewropea, ġifiri, innuqqas ta', ta kollegamenti, speċjalment fejn jiġu fejn ikun hemm traffiku transfront konfinali u dan jisir eh, fl-Unjoni u anki fejn jitlu eh, pajjiżi fil-viċinat mal-Ewropa. Umbat għanna il-kwalità u kemm dawn l-infrastrutturi ikunu qegħdin jaħdmu jkunu disponibbli u dana naraw kemm fis-sitwazzjoni bejn l-istati membri u anki fiħdan l-istess stati membri individwali u dan jista' jwasal għal sitwazzjoni ta' paralizi u namel għal eh, il-kollegament bejn il-ponent u l-vant illi wkoll irid ukoll jiġi mtejjeb. U koll irid ikun hemm manutenzjoni tal-infrastruttura eżistenti. u mbagħad għandna il-frammentazzjoni tal-istrutturi tat trasport bejn il-mezzi differenti tat trasport. Hemm ħafna mezzi tat trasport illi m'għandhomx kapaċità intermodali u allura il-kapacità multimodali biex nelbu ċertu staġnar mhux qed jiġu eh, sfruttati. U mbagħad għandna problemi minħabba ir-regoli u kondizzjoni differenti fl-istati membri meta jiġi l-interoperabilità. U hawnhekk irridu ngħidu illi it-tneħħija ta' punti ta' staġnar eh, mandiġ taqsam bisma l-infrastruttura, iżda wkoll kol mizuri amministrativi bħal per eżempju l-inħaffu, il-proċeduri għal trasport transkonfinali. Umbat, irridu wkoll innaqsu l-impatt ambjentali fis-settur kollu. Irridu konna ġestjoni effiċenti u sostenibbli tal-network fejn jitlu rizorsi. L-investimenti wkoll irridu waslu biex niksbu l-anijiet biex bekk eh, naqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet eh, sera serra u għandna wkoll kol eh, l-mira ta' 60% fil-mija sal-2050 u din il-ħaġa trid tiġi riflessa wkoll fil-politika tat trasport l-użu wkoll tal-karburanti fossili din ukoll hija xi ħaġa li huwa punt ewlieni fil-qasam tat trasport għalkemm għandna xi bit tibdiliet, ovvjament qegħdin jitkellmu dwar karburanti alternattivi wkoll fost eh, alternattivi fih dan is-settur tat trasport biex bekk ikonna trasport eh, blinqas emissjonijiet possibbli tal-karbonju. Jeħtieġ li jkun trasport li juża inqas dejjem inqas enerġija u enerġija dejjem aktar natifa biex bekk nisfruttaw l-infrastruttura eżistenti biex bekk innaqsu l-impatt fuq l-ambjent. Issa, dwar is-sistemi intelligenti li għanna disposizjoni tagħna irridu eh, namlu aktar enfasi fuq l-użu ta' dawn l-istrumenti fit trasport il-navigazzjoni satellitari u kol huwa mezz biex eh, bekk nużaw il-loġistika b'mod aħjar. 25% tal-vetturi tqal eh, jiġu l-ura jkunu vojta u għallura irrid ikun hemm ukoll transitu aktar intermodali illi bekk ikunu nistaw nivvalutaw kull mezz ta' trasport u bekk nifukaw fuq dawk il-mezzi ta' trasport l-aktar sostenibli jiġifieri nużaw ukoll kanali tal-ilma u xmajjar fost oħrajn. Fl-istess waqt għanna u kol nimxu għal bilanċ ġifiri it-trasport bil-ferrovija jew fuq eh, kanali tal-ilma interni mill-aspett ambientali eh, dawn għandhom vantaġġ ċar meta nqablu ma' trasport fuq it-toroq iżda ma rridux ukoll ninsew ukoll il-trasport fuq l-art li ħafna drabi huwa l-uniku għażla għal ċertu reġuni li mhumiex ovvjament huma minħabba situazzjoni ġeografika tagħhom ovvjament m'għandhomx għażliet oħra iżda anki wkoll iridu nqisu wkoll sitwazzjonijiet fejn kien distanzi osra jew tabiet żgħar. Għal dak li għandu xaqsam l-infrastruttura, il-toro, il-sistemi tal-verrovija u anki navigazzjoni fuq xmajjar, eċetera, dana kollu jista' jwassal għal impatt fuq ċertu speċi u allura l-impatt fuq il-biodiversità huwa punt li rridu nqisu meta jimbnew infrastrutturi ta' trasport u għallek irdu namlu kol għadċent fuq trasport alternativ meta l-istudji eh, juruna illi illi l-bini ta' dawn l-infrastrutturi b'xi mod se jkollu impatt negativ fuq l-ambjent. U biex ikun hemm miżuri ta' kumpens dak li għandu xaqsam toro fil-bliet, trasport joħloq eh, staġnar, ħafna storbju, t-nġis. U dan żgur illi għandu impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna għalhekk jiena naħseb illi jridu nippruvaw nagħmlu sistema ta' trasport iktar effiċjenti biex innaqsu l-emissjonijiet uh, b'użu ta' vetturi illi ma jagħmlu ebda missjoni Irridu nqisu wkoll li t-talba għal mezz ta' trasport dejjem qiegħda tikber, jiġifieri iċ-ċittadini rridu jkunu moqdija, jridu kollom ħafna alternattivi ta' mezzi ta' trasport jekk aħna tassew irridu nnaqsu l-impatt fuq l-ambjent. Mill-perspettiva mbagħad tas-sikurezza, irridu nisħu fuq eh, is-sikurezza rrit ikun hemm żoni ta' fejn jistgħu jistrieħu il-sewwieqa skont il-post skont il-kondizzjonijiet ġeografiċi eċetera biex innaqsu l-inċidenti li huma dovuti għall-ajja u anke biex innaqsu il-traffiku eċċessiv fuq it-torroq issa dwar il-revizjoni tal-network ċentrali li se jsir issa ssir mill-Kommissjoni f'Diċembru tal-2023 irridu nqisu wkoll il-sitwazzjoni finanzjarja tal-Unjoni u l-Istati Membri Naslu l-Istati Membri irridu jkunu konsultati meta uh, nkunu qegħdin nikkonsidraw li nimmodifikaw il-netwerk ċentrali. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u issa nisma' il-kummenti tal-kollegi u tal-Kommissjoni. Vielen Dank, Frau Antonescu, und jetzt wird das Wort weitergeben an Kollegin Grazie, Signor Antonescu. Grazie, Signor Breppels. Grazie ħafna. Nishtiq tassew, nirringrazzja l-rapporter tal-li tatna tan dettalji fil-kontesta dan il-rapport naħseb illi il-proġett 10 għandu storja twila u huwa essenzjali mhux bissa tħaddim tas-suq intern tagħna imma huwa wkoll xi ħaġa illi toffri valur miżjud notevoli liċ ċittadini tagħna. Inna ilu hemmhekk għal 20 sena, inna naħdmu fuq u għal daqstant, imma xorta għatem lok għal titjib lok biex aħna nifokaw ir rizorsi fejn hemm l-aktar valur miżjud Jiena nilqa l-proposta tal-Kommissjoni naħseb illi hija essenzjali li l-Komitati hawnhekk fiħdan il-Parlament jagħtu pariri lil Kumitat għat-trasport għaliex hemm eh, ħafna rilevanza ma' oħra ta' politika mhux biss fil-faċilità ta' Connecting Europe imma l-għanijiet ta' sena 2020, il-programm għall 2020 il-diskussjoni fuq il-politika reġjonali l-ġdida. Għalek naħseb li huwa importanti illi nibqaw konsistenti u nżommu l-konsistenza u koerenza bejn il-proposti differenti. Hawnhekk fil-Kumitat tal-Ambjent dan ifisser u koll illi aħna irridu niffokaw fuq dawk il-punti tar regolament illi għandhom xaqsmu mal-ambjent u eh, il-konsistenza bejn dan u eh, liġijiet oħra u proposti oħra. Naħseb illi b'dan il-mod jirna xinna natu l-akbar kontribut u l-iktar kontribut siwi. Jina nishtiq konċentra fuq tlet punti l-lum. L-ewel nishtiq nati l-appoċ tijaj l-artiklu 42 li jitkellem dwar protezzjoni tal-ambjent. Jiddispjaċini li il konsil eh, għazel li ħalleħ barra l-kollox dan l-artiklu. Infakkarkom xkonnadna fuq il-Green Paper tal-2009 li fejn fil-paragrafu 9 aħna konna għadna l-Kommissjoni biex titlob l-Istati membri biex jintegraw leġislazzjoni Ewropea fil-kontest tal-pjanar eh, uh, tal-proġetti 10T. Dan ifisser li l-artiklu 42 għandu jibqa, għandu jinżam fit-test, għanti saħan sitra jissaħħaħ, per eżempju, permezz ta' applikazzjoni transkonfinali tal-leġislazzjoni, E konċernata dan għandu jiddaħħal bil-miktub hawnhekk fit-test u anke billi niżguraw li konna dialogu u kooperazzjoni effiċjenti bejn l-istati membri li aħna nistimulaw kooperazzjoni ta' dan it-tip u anki billi nillimitaw kemm jista' jkun il-pisijiet amministrattivi jiena kontenta li nisma l-rapporter tajt illi taqbel illi dan l-artiklu għandu jibqaw u saħan sitra proponiet xie zidiet għal miaw. Naħseb li l-artikli 4 u 5 huma essenzjali għal komitat tana u għandhom ruolu koll importanti xaqdu f'dan il-rapport, dawn il-rapport, l-artikli jitrattaw l-anijiet tal-network 10T, u anki ejjun differenti jiena naqbel li emissjonijiet baxxi ta' diossidu tal-karbonju u s-sostenibilità għandhom rwol importanti. Missa rridu naraw jekk dawn l-anijiet u miex ukoll kondizzjoni biex dawn il-proġetti jiġu implementati. Nixtieq eh, li morru lura l-riżoluzzjoni tal-2009 fil-paragrafu 7 fejn il-Parlament talab l kummissjoni biex eh, tiffoka fu eh, l-offerta ta' mezzi ta' trasport li ma jamlux sara l-ambjent u dan għandu jkompli anke fil-ġejjini meta l-proġetti kunu qed jiġu implementati. Jiena nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni Ewropea Eh, xinu ma jagħmlu b'dan ir-rekwiżit qiegħed jiġi implementat fil-prattika. Mbagħad hemm ċerti għanijiet li aħna rridu għom iktar speċifiċi, rridu nissikkawhom ftit iktar, għom iktar stretti, inklużi dawk mill-white eh, paper biex ninkludu trasport sostenibli. Umbat fl-ħarnet, jidir li li 37 u 39 il-teknoloġiji ġodda u l-innovazzjoni dawn iż-żewġ artikli u koll huma interessanti ħafna għal dan l-artiklu. Ah, skużawni għal dan il-kumitat. U saħansi ġan nistaw nżidu xi ħaġa ma' dawn l-artikli. Per eżempju fl-artiklu 39 fejn nitkellmu dwar miżuri biex nindirizzaw jew namlu tajjeb għal spejjes esterni biex intaffu l-istorbju, ma maħna qed ngħidu xejn dwar eh, il-tnaqqis tal-istorbju kawzat mill-ferroviji. Umbat eh, l-aġġustament tal-bċejjeċ tal-baħar ukoll biex innaqsu l-emissjonijiet minn hemmhekk. Sinjuri dawk kienu il-kommenti inizjali tiegħi jina nistenna li nkomplu bil-kooperazzjoni eccellenti li għanna ma' rapporter u ma' shadows l-oħrajn sabiex eh, Eh, rizultat riżultat ikun opinjoni tajba minn dan il-Komitat. Issa l-Komissjoni. Grazzi ħafna, Sir President. Grazzi u koll rapporter għal din dan l-abbozz ta' opinjoni li fil-fat eh, jisħa fuq l-ambizjoni tal-Kommissjoni fir rigward ta' dan il-network ta' trasport li kunem politika, sistema ta' trasport fis-su intern sabiex jisir iktar effiċenti fl-użu ta' rizorsi iktar sostenibli u ovvjament ikompli kontribwixi għal kompetittività tas soċjetajiet tagħna u tal-ekonomiji tagħna. Naħseb li ħafna mir rakkomandazzjonijiet li hemm fir-rapport huma utli ħafna, il-biċċa kbira minnhom jekk mhux kollha, mod partikolari rrid eh, insemmi elementi fuq il-żoni fejn wieħed jista' jipparkja eh, u fuq leġislazzjoni dwar l-ambjent fejn ir-rapporter is it-test tal-Kummissjoni li eh, sensibuħ utli ħafna meta żgur mhux forsi se jkollna niddiskutu mal-Kunsill fuq dan l-istess aspett Naħseb il-Kunsill meta ħassar l-artiklu fuq il-leġislazzjoni dwar l-ambjent ma rridx jibgħat il-messaġġ li dan ma kienx importanti fl-infrastruttura ta' trasport, anzi huwa essenzjali dejjem iridu li l-istati membri jsiru iktar effiċjenti fil-mainstreaming tar rekwiżiti li joħorġu mill-leġiżlazzjoni meta iħejju l-infrastruttura trasport. Imma ħassew li ma kienx l-aħjar post fejn aħna ninkludu dan. Aħna uh, nħossu illi xorta waħda dawn um, il-rakkomandazzjoni il dawn il zidiet jew emendi huma utli ħafna ma nafx eh, eh, li ma artiklu issemmi eh, l-skadenzi l implementazzjoni ta' network u aspiratu kol mill-xogħol qed isir fih dan il-Kunsill dan kollu huwa utli għaliex il-bilanċ tal-proposta tal-Kommissjoni huwa propju illi eh, jinħolo eh, network fil-qalba bazati fuq il-kriterji fuq il-multimodalità, fuq il-sostenibilità u fl-istess ħin jipproponu lill istati membri u lill-istituzzjonijiet Ewropej biex jimpenjaw ruhom bisħieħ biex jaslu biex tassew dan in-netwerk issir realtà. U hemm il-koll il kunċett ta' eh, klawzola ta' reviżjoni li hija xi ħaġa rilevanti ħafna f'qasam fejn l-implementazzjoni hija dejjem sfida Sur eh, President, jiena nixtieq nagħmel suġġeriment wieħed għal punt wieħed li mhuwiex kopert fir-rapport lill-rapporter u lill-kollegi fil-kumitat dwar il-kuruturi tan netwerk tal-qalba li huwa wieħed mill-istrumenti eh, previsti fil-proposta tal-Kummissjoni huwa strument biex wieħed jasal biex joħloq dan in netwerk tal-qalba u anki Eh, naħseb li dan kien suġġerimentu kolli għadna kif smajni jessa biex ikunem iktar rabta mill-qrib bejn il-politika dwar l-infrastruttura ma dik ta' trasport u permezz ta' dawn il-korruturi li aħna se naslu biex ikunem il-multimodalità u nkunu nistaw ukoll naħdmu ma dawk li jaħdmu fl-infrastruttura dawk li jużaw l-infrastruttura biex nizguraw illi il trasport f'dawn il-korruturi kun iktar effiċenti, iktar sostenibli u għalhekk il-konċett ta' kuruturi ħodor, Green Corridors, wieħed mill-istrumenti li bħalissa ijat jintuża fil-politika ta' trasport, forsi ukoll jista' jissemma fl-opinjoni tal-Parlament dan ukoll se jgħin lill-Kummissjoni biex tiżgura li fid-diskussjonijiet mal-leġislatur uh, tiżgura illi fl-aħħar mill-aħħar dawn l-anijiet ambientali ikunu operattivi meta leġislazzjoni tkun implementata. Grazzi tal-li tajtni eh, l-opportunità li najt kentejn fuq il-proposta u grazzi mill-qalb li rapport. Grazzi ħafna l-Kommissjoni Ewropea għal dik l-ispjegazzjoni u bissanat il-mikrofon il rapport Multi foarte mult domnej. Eh, Uh, Frida Brepols, uh, cât și Comisiei pentru comentarii. Nirigrazzja li kollega Brepols u l komissjoni għal kommenti tagħhom. Jiena naqbel minn dak li għalet il-kollega kemm f'dak rigward tal-artiklu 42 u anki l-artikli 4 u 5. li għandhom eh, post importanti u koll fil-rapport tijaj. Anki teknoloġiji ġodda jridu jkunu, eh, eh, jridu nifokaw fuqom. Mżon ta' dawn it-teknoloġiji biex aħna noħolqu netwerk ta' trasport li jkun tassew effiċjenti. Jiena ħat nota wkoll tal-kummenti li għam rappresentant tal-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li aħna nisħu aktar fuq il- eh, network, fuq il-kurituri il ħodor, il-Green Corridors, ta' din il-network il tal-qalba, jiena se niprofa in-is il-perspettivi il kollha, l-opinjonijiet kollha, sabiex ir rapport tagħna jkun ta' kwalità tajba jkun jista' tassew jirrifletti l-impenn li għandhom jieħdu l-Parlament u l-Kumitat tal-Ambjent fil-kuntest ta' trasport. Aħna nafu li l-impatt ta' trasport fuq l-ambjent huwa kbir ħafna kemm minħabba l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju anke għal dak li għandu xaqsa mal biodiversità. Irrid niċċara xi ħaġa dwar l-iskadenza għall-emendi il-5 tal-Lulju u s-sani għaffa għax forsi t-ġat kellim t iżejjed. Über Infrastruktur und über CO2-Einsparungen kann man gar nicht genug reden. Meta nitkelmu dwar l-infrastruttura u tnaqqis tal-emissjonijiet tal diossidu tal-karbonju ma nistawx nitkelmu zzejiet Tajjeb mela il-5 tal Lulju f'nofsinhar l-aħħar data Eh, fejn hemm possibilità l-preżentazzjoni ta' elementi eh, u mbagħad 19 u 20 ta' settembru fil-kumitat hawnhekk se nivvotaw fuq dawn l-emendi. u mbagħad f'Novembru fil-Kumitat ta' Trasport se jkun hemm il-vot ta' dak il-kumitat, kumitat mexxej fuq dan il-puntek importanti. Mela, grazzi ħafna lil kulħadd il daw kollha li kienu voluti U issa qabel ma naddu għal punt li jmiss. Nishtiq nagħti merħba l grupp ta' mistidni rappreżentanti tal-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija baden buttenberg Daw qegħdin hawnhekk għax sidinhom Richard Zeber. Baden-Württemberg hija land fil-Ġermanja kważi kbira daqs il-Belġu fil-fatt indaqs il-Belġu u dil-land. Eh, merħba, sa' taraw kif aħna naħdmu fuq dan il-xogħol leġislattiv naf li fil-London bat ikolkom timplementaw leġislazzjoni li toħroġ minn hawnhekk għal daqsant. merħba. Mela, ejjew issa naddu għal punt 23 isħubija Ewropea l-innovazzjoni dwar l-ilma. il-koordinaturi id-deċidew illi aħna għawnek se jkonna dibattitu mal-Kommissjoni Ewropea u għalek l-ewel nat il-mikrofonu li l-Kommissjoni sabiex introduċu dan is suġġett un-bat wara jkonna dibattitu mal-kollegi. Mela, grazzi l-Kommissjoni tal-li ġejtu għawnek biex tiddiskutu maħna. Grazzi ħafna Sur President, jiena se nagħmel introduzzjoni fil-qosor dwar is-Sobi Ewropea l-Innovazzjoni dwar l-ilma. Ewinnet palma tafu din is-Sobi Ewropea l-Innovazzjoni dwar l-ilma ħarġet wara Eh, il-flagship, inizjattiva flagship tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni sabiex ikun hemm kontribuzzjoni sinifikanti biex insolvu waħda mill-akbar sfidi li jiffaċċaw is-soċjetajiet tagħna f'dan il-komitat eh, intom tafu kemm hemm sfidi li rigwardaw l-ilma, l-kwantità, l-kwalità, dawn l-sfidi. Eh, se jkomplu jikbru fil-ġejjeni minħabba l-bidla fil-klima, żvilupp soċjoekonomiku, u talba dejjem iktar għal ammonti kbar ta' ilma fis-settur tal-ikel u l-produzzjoni agrikola. Zgur li rajtu illi roadmap għal 2020 għall effiċjenza fl-użu tal-rizorsi saħqet fuq il-potenzjal għall effiċjenza fl-użu tal-ilma l istess ħin il-Kommissjoni Ewropea għadha tipproċessa blueprint biex tħares l-ilmijiet fl-Ewropa biex issib soluzzjoni għal dawn l-sfidi u l-blueprint u l-sħubija l-innovazzjoni se jkunu koordinati mill-qrib sabiex niżguraw li jkun hemm integrazzjoni tal-approċċi innovattivi u l-miżuri għall-innovazzjoni fl-implementazzjoni tal-politika Ewropea għall-ilma. Raġuni oħra għalfejn aħna żviluppajna din l-sħubija l-innovazzjoni li xinħossu li hemm ħafna opportunitajiet tal-innovazzjoni fil-qasam tal-ilma. Hemm suq kbir għall-innovazzjoni dwar l-ilma, aħna għandna ħafna arfin, ħafna teknoloġija li hija disponibbli f'dan is-settur Ewropew. Imma ħafna drabi dan l-arfin ikun ftit inferrex u frammentat Aħna il-qaffas qed jiżviluppa wkoll soluzzjonijiet innovattivi madwar id-dinja, imma ħafna drabi mhux dejjem eh, jirnexxinna niksbu l-benefiċċji tas-suq li joħorġu minnhom Għalek il-għan ta' din il-sħubija hija sabiex neħi l-xkil għal-penetrazzjoni fissu u biex nkomplu saħħu il-vantagġi kompetitivi li għanna fl-Europa biex nifraċilitaw il-potenzjal tal-kumpaniji Ewropej biex eh, jiprofetta ruħom laħjar mill-potenzjal li jeżisti fis-suq il-valur mizju ta' din il-sħubija l-innovazzjoni u għalli tista toħloq massa kritika tiġbor il-rizorsi fis setturi fl stati membri fil-reġuni differenti u tiffaċilita il-koordinazzjoni, tipprevjeni il duplikazzjoni tiffaċilita l-identifikar ta' għanijiet komuni Għanna ħafna strumenti li jiffokaw fuq il- l-innovazzjoni u l-provista għanna funding kbir għal riċerka u l izvilup imma aħna rridu niżguraw li dan ikun marbut aktar mill-qrib l-azzjoni biex nissodisfaw it-talba l-ideja huwa li naqdu d-dimensjoni tal-riċerka u l-innovazzjoni ma' miżuri ehm, biex nissodisfaw it-talba biex namela ċara din l-innovazzjoni, l-innovazzjoni miex riċerka l-inizjattiva eh, riċerka ġdida jew għal-finanzjament. L-ideja huwa li aħna nikkoordinaw noħolqu iktar koerenza bejn inizjattivi li jeżistu diġà, inklużi inizjattivi ta' programmazzjoni konġunta, programmi ta' riċerka nazzjonali, eh, pjattaformi eh, ta' teknoloġija Ewropej, eh, sħubijiet tal-innovazzjoni, Eh, dawk li fassu l-politika, l-industrija u l-atturi kollha rilevanti. Ġifieri aħna qegħdin nippromovu approċċ multidisciplinarju fejn mhux biss janzi ma rridux biss inħarsu lejn l-aspett teknoloġiku ma anke forum oħra ta' innovazzjoni, approċċi innovattivi għal finanzi, l-ICT, l-governanza, eccetera u anki kifat approċ li jinkludi l-daw kolla eh, li huma ikkonċernati. Palma rajtu aħna wkoll proponejna fil-komunikazzjoni li norganizzaw il-ħidma tagħna fuq tliet pakketti ta' ħidma li jifokaw fuq il-ġestjoni rurali tal-ilma, dik urbana u dik fil-qasam tal-industrija aħna nafu li għanna direttiva eh, direttiva għafas għall-ilma li t-integra dawn l-aspetti kolla imma aħna kena irċevejna ħafna poċ minn dak kolla konċernati biex nipromovu dawn it let aspetti għax ikun mezz tajjeb kif wieħed jorganizza xogħol u li jiġbor u jinkludi l-aħjar nies li jista' jenuna nifaċċaw dawn l-isfidi. Aħna ma rridux li dawn ikunu operati fis silos organizzajna, anzi identifikajna ċerti suġġetti partikolari temi biex li jkunu bad sviluppati fi pjan strateġiku ta' implementazzjoni li se jkun eh, finalizzat sal aħħar tas sena. L-output se qed nistennew minn eh, min din is-sħubija l-innovazzjoni hija eh, minn naħa tal-innovazzjoni rridu nuru Eh, approċċi differenti li jkunu innovattivi, soluzzjonijiet innovattivi se jkun hemm ukoll ħafna xogħol ta' disseminazzjoni, tqassim ta' innovazzjonijiet li jeżistu diġà u li se joħorġu fil-ġejjieni aħna se identifikaw u neħu xkiel l-innovazzjoni, inkluż anki eh, xkiel fil-leġislazzjoni u se niżviluppaw su eh, bazat fuq l-internet biex f'dawk li għandhom Eh, jiffaċċaw dawn il-problemi biex isibu soluzzjonijiet bejnietom dan mhux strument ġdid ta' finanzjament kif diġà imma xorta aħna se nimmobilizzaw l-istrumenti ta' finanzjament li diġà jeżistu fosthom il-fond tar-riċerka, il-fond tal kozjoni, life, u mhux biss finanzjament min-naħa tal-Unjoni Ewropea manki eh, finanzjament reġjonali u nazzjonali se jkollu jingħata wkoll għal dan. Aħna batna il-komunikazzjoni diġaġiet ġiet diskussa mill-Kunsill l-Ambjent fil-11 ta' Ġunju u eh, kien hemm appoġġ kbir hemmhekk il-Kummissarju Potoċnik bat stediniet l-grupp eh, ta' tmexxija ta' livelloli li biex jinħolloq dan dan silta għall-ewwel darba f'Settembru. Mbagħad se jkun hemm l-abbozzar tal-pjan strateġiku ta' implementazzjoni u dan jinħareġ tal-aħħar tas-sena. Aħna diġa stedinna membri tal-parlament biex eh, dawn ukoll ikunu eh, involuti fil-izvilup ta' din isħubija l-innovazzjoni. Jena neqafaw nekka l-issa, grazzi. Thank you very much. Grazzi, ħafna l-introduzzjoni tijak. U issa għanna tlet kollegi li titolbu għal-kelma l-ewel. l Merkis, Mbat Richard Mbagħad l-Onorevoli Estrella. und Schnellhardt. Tajja pwis, mela issa nagħlaq l lista tal-kellima l-ewwel Judith. Grazzi għal stampa ġenerali li tajtna fuq dak kollu li huwa importanti marbut ma' l-ilma. Naħseb li wasal iż-żmien issa li nifukaw aktar fuq l-ilma u dak kollu li huwa marbut miegħu għaliex jekk aħna tassew rridu naslu għal ekonomija bażata fuq il-prodotti bioloġiċi u inkella ekonomija indipendenti fl-Ewropa li ma tiddependix fuq l-importazzjoni ta' materja prima, l-ilma dejjem fil-qalba ta' dawn il-politiki. Għalhekk din hija ħaġa tajba ħafna. Issa ngħaddi biex nikkonkludi l-fażi ta' tefħir u rressaq xi kritika minn ħatijaj ukoll. Nifhem li hemm kwistjonijiet li jitresqu imma minx nifhem ir-riżultati li tidu tastu għal-jom. U jiena naħseb li rridu soluzzjonijiet għal sfidi kbar tagħna. Imma mhux lista ta' problemi biss, u għalek xi tridu tiffukaw fuqu. U nixtieq ngħid ukoll li minkejja li ninfaħħarkom li bdejtu dal-proċess intom għeddu tolbu għal blok biex intom kolkom rajkom f'iddejkom biex jissolvu l-affarijiet imma dan istax nifmu jekk ma jkunx hemm riżultati ċari li tidu tastu għalihom. Nittama li tistgħu tkun iktar ċari fuq dan għaliex intom qed tajdu li identifikatu idejat iżda li jridu jridu jkunu finalizzati iktar tard fis-sena, mbagħad tidu tiffaċilitaw id-definizzjoni ta' żvilupp komuni u toħolqu massa kritika, dan għalija mhux proċiż biżejjed u nixtieq nappella lill-Kummissjoni Ewropea għaliex diġà tielet jorraba darba li qegħdin nippruvaw nappoġġaw din il- dawn is-subija Ewropea l-innovazzjoni dwar l-ilma. Importanti li nappoġġawkom imma naħseb li biex nagħmlu dan tidu tkunu aktar konkreti. Punt ieħor fuq il-lista twila tagħkom tinsewx in-nanoteknoloġija u l-materja prima kollha li tista' tnixxi l-ilma. Din hija problema importanti li rridu nindirizzaw fil-ġejjini. Grazzi. Issa eh, Richard Zeber. Grazzi, nishtiq nirringrazzja wkoll s sinjura Vergaman mill-Kummissjoni għall-introduzzjoni fuq din nisfobija Ewropea għall-innovazzjoni dwar l-ilma. Naħseb li l-Kummissjoni importanti li tibda tindirizza dan is-suġġett dwar l-ilma saret priorità kbira, iżda missa ilha priorità. Qed nitkellmu dwar l-isfidi ta' ġejjin mhux biss għall-Ewropa ma' l tad-dinja kollha Judith Merkis kienet titkellem dwar indikaturi preċiżi li huma meħtieġa u kienet ittajt ukoll li għandna bżonnhom dawn l-indikaturi jekk iridu nkejlu tassew is-suċċess tal-EIPs. Subija Ewropea l-innovazzjoni dwar l-ilma. Importanti li naraw kif ħanaslu għal proċess, għalhekk kollox jiddependi fuqha biex bekk naraw jekk hux qegħdin fid-direzzjoni tajba jew le. Xi punti minn naħa tiegħi il-Kummissjoni dejjem tisħaq fuq il-kwistjoni ta' domanda dejjem nifokaw fuq domanda naħseb li huwa importanti dan imma jekk nagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni dinjija, naħseb li rridu nagħtu ħarsa wkoll lejn il-provvista fis-settur tal-ilma mhux biss lejn id-domanda. Irridu nagħtu ħarsa lejn il-problemi differenti marbuta mal-forniment, mal-provvista tal-ilma, Rridu naraw kif ħna toħarsa lejn it-teknoloġija biex bekk nkunu nistgħu nindirizzaw mhux biss id-domanda danke il-provvista. Biex bekk is ikun ikollu l-opportunità biex jigawdim il-progress teknoloġiku. Rridu settur innovattiv 600.000 impjiegi fl-Europa u r-rati ta' tkabbir ta' dwar l-ilma huma d-doppju ta' rata ta' tkabbir f'kwalinkwa settur ekonomiku ieħor. Għalhekk hemm potenzjal kbir fis-settur tal-ilma fl-Ewropa. Il-punt vista tekniku ksibna ħafna, għalhekk naħseb li l-Kummissjoni jeħtieġ li tkompli tibni fuq din il-progress. Tarsux biss lejn id-domanda, iżda ħarsu wkoll lejn il-provista dak l-appell tiegħi. Semmaw ukoll tliet pilastri, iżvilupp rurali, urban u l-industrija u naħseb li nsejtu l-settur tal-enerġija, naf li dan is-settur huwa s-settur ewlieni ta' konsum u għalek hemm bżonn naraw kif nistgħu nindirizzaw in-nuqqasijiet f'dan is-settur. Kif nistgħu wkoll naraw li nżommu fuq livell baxx tibdiliet f'dawn l-affarijiet, pereżempju l-impjanti idroelettriċi, eccetera Kontent li għaw il-kollegi minn Baden-Württemberg għawnek biex jikunu jistaw jassistu dan il-dibattitu hija politika importanti eh, li fil-direttiva tal-ilma bil-politika tal-prezzijiet nirridu nastu għal aktar miżuri effettivi. Iżda rridu nsibu rabta bejn l-sħubija tal-innovazzjoni u l-istrumenti tal-prezzijiet u anke il-żida fl efficienza U issa nisman il kummissjoni qed tibda tibat koll tibda proċeduri ta' ksur jew notifiki formali bħala l-ewwel pass tal-proċedura ta' ksur mingħajr ma kien hemm diskussjoni dettaljata hawnhekk fi Brussell ma' settur involuti. Ħadd ma jaf eżattament x'qed tifhem il-Kummissjoni bl-artiklu 9 qed nitkellmu dwar l-EIP u naħseb li bħala parti minn dan id-dibattitu għandna bżonn dawn il-politiki ta' prezzijiet innovattivi nistaqsi l-sur Schroeder biex jieħu lura dan il-messaġġ fil-kostituenza tiegħu u anke sur Potoċnik rridu li nifmu eżattament x'tifer il-Kummissjoni b'din il-politika. Hija sitwazzjoni li mhix ċara l-artiklu 9 ħadd ma jaf kif ħajġi interpretat, iżda dan huwa sine qua non jekk aħna rridu tassew niżguraw li l-Istati membri implementaw dan il-punt b'xira, b'mod xira. L-orizzont 2020 Huwa minnu mhux qed nitkellmu dwar il-politika ta' riċerka biss iżda anke dwar il-pjattaforma kollha. Fir-rigward il-programm qafas ta' riċerka jiddispjaċini li s-settur tal-ilma ma semma xejn. Tidher kemm xejn stramba għalhekk jiena ressaq temendi f'dan ir-rigward. Nittama li l-kollegi jappoġġaw dawn l-emendi, jew l-inqas uħut minnhom. Il-politika ta' innovazzjoni tipprova tindirizza u qed tindirizza bidla ta' soċjetà importanti u jekk qed nitkellmu dwar programmi afas ta' riċerka wasanna fl-2012 u m'hemmx flejjeż biżejjed għal dan u donna sabu żbaljat. Nittama li nistgħu nagħmlu korrezzjoni biex nagħmlu tajjeb għal din il-kwistjoni fil-Parlament. Grazzi, issa qiegħda tixtrela. Grazzi, President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-Kommissjoni kif għamlu l-kollegi tiegħi, grazzi tal-li prezenti hawnhekk biex tiddiskutu dan is-suġġett tant importanti. Nirringrazzja l president tal-li daħalni bħala punt fuq l-agenda. Naħseb li dan id-dibattitu rridu nkompluh, rridu mmexxuh, rridu kun hemm iktar sem mhux biss mill-membri, iżda anke minn interni kulturi oħrajn. L-importanza tal-ilma fil-fatt hija ovvja biex ngħidu hekk imma minħa l-oħra importanti li ngħidu li l-ilma huwa indispensabbli għal ħajja tal-bniedem. Min jgħid li n-nuqqas ta' ilma fid-dinja tista' twassal għattili gwerra dinija saħan sitra, nittamaw li le. Erlura rridu ngħidu li dan huwa ġid komuni essenzjali prezzjuż li mhux qegħdin intuħ l-importanza mistħoqqa. U għalhekk hemm bżonn nindirizzaw l-affarijiet bis-serjetà. rridu naraw x'teknoloġiji hemm ġodda, rridu naraw li jkunu servizz mhux biss għal kif inkejlu kwalità tal-ilma iżda anke biex tkun taħdem favur l effiċjenza ta' l-użu mill-ġdid tal-ilma. Għaliex bħalma nafu hemm nuqqasijiet kbar fil-ġestjoni tal-ilma u fil-distribuzzjoni tal-ilma. Għal daqstant huwa meħtieġ li niġbru ġabra importanti ta' data fuq xinija l-kwantità ta' ilma fuq il-level raġjonali kif ukoll fuq il-level nazzjonali u data fuq il-kwalità tal-ilma biex bekk jista' jkun hemm kontroll aktar effettiv. Għal dan il-għan u importanti ngħidu u ovvja li t-teknoloġiji l-ġodda huma essenzjali għal dan il-għan. Nixtieq nagħmel tliet mistoqsijiet lill-Kummissjoni. L-ewwel fir-rigward il-finanzjament. Finanzjament hija xi ħaġa importanti fil-xogħol tagħna. Il-rappreżentant tal-Kummissjoni qal li l-finanzjament ser iseħħ permezz tal-programm LIFE, il-Fond ta' Koeżjoni u tal-Fond Fondi Reġjonali u l-Fondi Nazzjonali. Issa għaddejjin minn żmien ta' austerità kbira, hemm ħafna pajjiżi li qed ħabtu wiċċhom ma' kriżi enormi, kriżi ekonomika, kriżi finanzjarja, etc. u għalhekk nistaqsi. Kif qegħdin taħsbu li jew tbassru li l-pajjiżi l-istati membri jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom? X'fondi jistgħu jiġu allokati minn naħa tal-istati membri? It-tieni mistoqsija tiegħi il-Kummissjoni hija marbuta mal-tqassim ta' id-dejat ta' informazzjoni li diġa teżisti iżda anke ta' soluzzjonijiet innovattivi li jiġu skopruti matul iż-żminijiet. Għandkom xi idea kif ħadd waslu għal din id-divulgazzjoni, kif ħadd xerdu din informazzjoni minn stat membru għal ieħor, ħat għamluha fuq level tal-istati membri u fuq level aktar ġenerali. It-tielet mistoqsija tiegħi lill kummissjoni fuq tħassib li għandi ħafna rapporti u rezoluzjoniet li l-Parlament adotta dejjem kien hemm il-proposta li jinħalaq osservatorju għal nixfa. U hemm bżonn li nqisu n-nixfa bħala eh, bħala diżastru naturali. Nixfa x'inhi wara kollox, hija nuqqas ta' ilma fuq livell kontinu u dan ikollu effetti fuq il-livell ekonomiku, ta' ġid, tal-kwalità tal-ħajja, tan-nies u għalhekk nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni għandix xi idea fuq it-twettiq ta' proposta fuq din il-proposta li tennejna darba wara l-oħra mill-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi eh, l-Onorevoli Estrella issa ħolx nelħart. Grazzi, naħseb li għanna direttiva għafas tal-ilma. Tal Imma il-punta tluq kif attenti hija li l-innovazzjoni hija kemm xejn differenti minn post għal ieħor, tvarja minn post għal ieħor, u għalhekk bżonn li jkun hemm skambju tal-esperjenzi sabiex bekk nkun nistgħu nifrankaw mill-użu ta' riżorsi u naħdmu aktar bis-sens. Dan irid ikun possibbli iżda irridu naraw kif ħaniksbuh dalan. Jekk nibdow ngħidu li ħaniproponu program u ngħidu li iksbu tant, din hija riċerka bbażata fuq l-anijiet fejn t-temmira li tasal u naħseb li jekk nimxu l-kellim qabli semma dan il-punt, imma mxa firqot intemni dak li qed jgħid, iżda l-ilma eh, hija ħazna importanti fil lużu tal-enerġija li tiġġedded u għalhekk għandna nqisuha aktar. Iżda mhux ċara li fuq xiex qed nitkellmu hawnhekk. X'in huwa l-qafas prattiku li l-Kummissjoni qed taħseb dwaru? Ħadd tistiednu rappreżentanti mill-gvernijiet biex jiddiskutu jew inkella ser tipprovaw tiksbu xi informazzjoni mill-istituzzjonijiet tar-riċerka. Tassew ser tinvolvu partijiet interessati marbuta mal-ilma, eċetera, biex jgħatu sem tagħhom, xinu mal-pjanijiet tagħkom, implementaw timplementaw, x'għandkom f'moħħkom li tagħmlu f'dan ir-rigward. Jiena bħala MEP bekk nkun nista' nimmonitora dak li qed isir u x'ser ikun ir-riżultat fl-aħħar mill-aħħar. Sur Grote, grazzi. Signora Masekufovic. Grazzi. President. Aħna konxi dwar kemm huwa importanti l-ilma meta naslu biex nitkellmu dwar l-Indja, Ċina u l-Afrika. Fl-Ewropa ma tantx aħna konxi dwar kemm huwa sors importanti l-ilma, sors importanti għas-saħħa wkoll. Numru ta' mart, per eżempju, ma riżultat ta' nuqqas ta' ilma pur għax-xorb jew ilma eh, imnidġes jew maħmuġ. Jiena ġeja minn post fi Slovenja li huwa msejjaħ Whitewater. Jiena dejjem irrispettajt l-ilma, ngħix ukoll żona fej l-ilma jgħat igelgel mal-montani u Jiena kont kap tal-pjattaforma teknika dwar l-ilma ħafna snin ilu u minix ċerta eżattament kemm hemm pjattaforma teknika fuq il-livell Ewropew bħal dan illum il-ġurnata, iżda bażi tal-esperjenza li għandi nista' ngħidilkom li l-konnessjonijiet, ir-rabtiet bejn l-imprizi differenti bejn l-SMEs kif ukoll <clears throat> ir-riċerka, ċentri ta' riċerka jagħti ħafna frott. Hemm ħafna innovazzjonijiet li jistgħu jsiru, hemm ħafna soluzzjonijiet possibbli f'dan il-qasam u forsi jippermettunna biex nużaw mill-ġdid l-ilma li diġa' nkun intuża u jista' jiġi purifikat pereżempju u nerġgħu niżgħu mill-ġdid. Nistgħu nwaqfu ukoll mezzi biex nkun nistgħu nifrankaw fl-industrija l-użu tal-ilma din xi ħaġa li seħħet f'ħafna industriji fl-Ewropa diġà Bekk riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tal-użu tal-ilma u anke fil-qasam tal-enerġija xorta fih ħafna opportunitajiet fih. Il-teknoloġija li għanna f'dan il-qasam ilhom għal iktar minn mit sena maħna u għalek nistaw nkunu aktar effiċenti definitivament u nistaw nużaw aħjar il-natura tagħna u nkunu aktar nħarsu l-ambjent. Mtan il-mod. Għalina għalhekk l-ilma tkun sors ta' għajxin, sors ta' saħħa u jista' jkun attrajenti wkoll la turizmu globali għaliex l-ilma pura x-xorb qed issir kważi rarità llum il-ġurnata. Dak li jkun jivvjaġġa kullimkien madwar id-dinja biex isib ilma ċar tajjeb għax-xorb biex isib postijiet fejn m'hemmx għalfejn jixrob mill-fliexken tal-plastik tal-ilma. Jiena kuntenta li qed nara li qegħdin indirizzaw dan is-suġġett illum u dan huwa suġġett Ewropew definitivament huwa suġġett ukoll li aħna ma tantx nkunu konxi dwar l-importanza tiegħu. Hija sors li hija verament limitat iktar mill-li nasbu, jew ħafna minna naħsbu. <clears throat> Sofija Kon. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sur President. Komunikazzjoni Din il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni l parlament Ewropew huwa dokument ta' kwalità tajba ħafna, bażi tal-ħidma interessanti ħafna rrid infakkar illi qabel din il-komunikazzjoni flimkien mal-kollega tiegħi Richard Ziba ma nafx jekk illum diġà semma dan aħna konna eh, dawk li waslu għal pubblikazzjoni ta' rizoluzzjoni li jiena mexxej tan-nom tal-Parlament flimkien ma' l-kollega tijaj Richard. U mort bija il- uh, World Water Forum, Forum Dinja l-ilma. Din ir rizoluzzjoni kienet meqjusa u studjat uh, iktar kważi 2000 eh, rizoluzzjoni bħala uh, um, u kienet waħda mill fost l-aktar ambizjużi u aħna minna referenza konvenzjoni tal-ġnus ma'uda ta' l-1997 u aħna stajna niksbu Eh, maġġoranza fuq dan it-tip din it-tip ta' referenza fuq l-ilma. Jina naħseb li huwa interessanti ħafna li qabel il-forum dinji dwar l-ilma li eh, se jsir 38 snin oħra fil-Korea. Naħseb illi tkun ħaġa tajba li morru emmek li kunem prezenza qawwija minnaħa tal-Unjoni Ewropea tal-Kummissjoni u li morru emmek b'dokumenti li kunu maħdumin u li kunu riflettejna fuqhom flimkien dwar il-ġejjien il-politiki tal ġejjien tal komissjoni Ewropea u tal-Ewropa fir rigward tal-sfida dwar l-ilma. Grazzi an die Kommission geben. Grazzi ħafna, nerġa' ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni biex twieġeb il-mistoqsijiet li ġew eh, nistaqsawhom u temmu l-punt mbagħad. Jekk jogħġbok. Thank you very much for uh, all of Grazzi ħafna, grazzi tal-appoġġ u grazzi għal kommenti interessanti li ressaqtu. Naħseb li ma mornix wisq fil-spjegazzjoni tagħna dwar l-istruttura tal-affarijiet u aħna fil-prattika x'qegħdin imbasru. Tajna idejat dwar dan fil-komunikazzjoni, spiegajna kif madwar dawn il-pakketti ta' ħedma li qed nipproponu ħan nistabilixxu networks li jkunu miftuħa għal kulħadd minn kull livell biex bekk ikonna proċess miftuħ fejn nistgħu ninvolvu ħafna partijiet interessati differenti rajna wkoll li rridu jkollna koordinazzjoni bejn in-networks differenti biex bekk kem struttura sħiħa madwar dan. Ta' fil-waqt li tnajdu dan, aħna konxu wkoll dwar il-fatt li ma rridx ikun hemm wisq burokrazija biżejjed b'ħafna gruppi permanenti u rappreżentanti lem lawn kullem kien. Aħna rridu ngħidu li t-nizviluppaw din il-subi Ewropea l-innovazzjoni dwar l-ilma. Rridu konna approċ miftuħ, rridu ninvolvu li kulħadd u rridu ikonna partijiet interessati fuq livelli kollha li jkunu involuti u għalhekk aħna ma konniex daqshekk ċari fuq il-komunikazzjoni dwar eżattament xi tkun kif titkun x'anijiet ser ikollha, x'riżultati ser ikollha, mhux kompetu tal-Kummissjoni Organizzazzjoni ta' Brussell tiddefinixxi eżattament ser naslu. Titkun rilevanti u interessanti għal partijiet interessati kollha, anke l-industrija u dawk li jridu jiżviluppaw is-soluzzjonijiet fis-suq. Qed naraw li hemm ħtieġa li jkollna proċess miftuħ u għalhekk ma nikkonsidrawx li hija eh, blank check imma importanti li nsibu mod kif ħansawru din il-ħaġa fl-imkien. Tkellimna dwar dan fil-komunikazzjoni, semmejtu għawek ukoll, għandna idejat konkreti, rridu npoġġu l-affarijiet fil-prattika, nura l-affarijiet kif inhuma, nxerdu l-affarijiet li diġà jeżistu u għalhekk ma naħsibx li aħna qegħdin nonqsu fir-rigward ir-riżultati ċari li huma. Aħna rridu nkonna proċess miftuħ li rrid ikun inkluż. L-idejat speċifiċi fuq suġġetti li għandhom jiġu koperti naqblu bisħiħ dawn huma kollha affarijiet li identifikajna fil-kuntest tal-iżvilupp tal-blueprint. Dawn huma sfidi diffiċli ferm li rridu jiġu indirizzati b'xi mod jew ieħor ma nistax nindirizzaw kollox bil-sħobija tal-innovazzjoni, din ser tfoka fuq ċertu affarijiet u ser nifukaw fuq kwistjonijiet oħra f'kuntesti oħrajn. L-enerġija, eh, l-ilma fl-enerġija di importanti ħafna, jew l-ilma bħala enerġija, din importanti għal produzzjoni tal-enerġija marbuta mal-biomassa, dawn affarijiet kollha. Propajnija bħal xaħġa ħaġa li tista' tiġi trasferiti biex inkopru kollox iżda dan ħejġi żviluppat iktar il qudiem il-partijiet interessati fil-pjan ta' implementazzjoni. Fuq il-prezzijiet, aħna qegħdin fil-proċess li nevalwaw il-pjanijiet kollha ta' ġestjoni tal-modijiet tal-ilma, ta' xmajjar, eċetera, u qed naraw il-politika ta' prezzijiet bħala kif eh, kien hemm fid-direttiva qafas dwar l-ilma kif qed tiġi implementata madwar l-Ewropa u anke bil-blueprint li ħriġna bija ħriġna b'suġġerimenti kif nistgħu ntejbu dan fil-ġejjieni. Dan ser ikun ukoll xi ħaġa li s-subbijiet innovazzjoni tista' tindirizza u qed niżviluppaw dawn l-affarijiet flimkien tfid koordinazzjoni kbira. Forsi ma konx ċara biżejjed dwar il-domanda u l-provista, ma konx qed nirrefera dwar il-provista u d-domanda tal-ilma, iżda l-domanda l-provista tal-innovazzjoni Naqbel ma'kom bisħiħ li rridu nifukaw fuq domanda l-provvista tal-ilma, tnej li huma, aħna promuvejna ġerarkija tal-ilma bħalma tafu, iżda aħna konxi li rridu nħatu ħarsa lejn il-possibilitajiet kollha u nsibu l-iktar soluzzjonijiet tajbin fir rigward ispejjeż u benefiċċji. Fil-rigward l-innovazzjoni, rridu toħarsa kemm lejn il-domanda, ġifiri riċerka, l-izvilupp tal-innovazzjoni, eċetera, iżda anke lejn il-domanda, ġifiri minn fejn il-ġejjin is-swieq tal-politika, eccetera. Ir-rabta mal-riċerka kifet naqblu ma' riċerka bazata fuq l-anijiet, fuq fejħan nimmiraw li naslu u rridu nsibu modi bekk biex naraw li ikun utli u nsibu soluzzjonijiet kif nistgħu niffaċċaw dawn l sfidi li naqblu li għandna. Nittama li weġibt bejħet u jħor l-mistoqsijiet kollha grazzi għal darbohra. President, grazzi ħafna l-rappresentant tal-Kommissjoni, grazzi tal-prezentazzjoni tagħkom. Naħseb li hemm kontu raġonevoli ħafna, ħafna kwistjonijiet marbuta ma l-ilma li għadna ma ksibnijomx, mish kwistjoni biss ta' l-ilma xorb tagħna jew kif ħan nindirizzaw dal-affarijiet iżda kwistjoni wkoll ta' kif ħan naħsbnu l-ilma ġenerazzjoni tal-elettriku, eċetera. Huwa qasam wiesa ħafna u aħna attivi ħafna f'dan is-settur. Naħseb li l-partijiet kollha interessati tkellmu llum daw kollha li qed jinbuttaw għall-innovazzjoni hawnhekk fil-Parlament Ewropew nirringrazzjakom ferm għal prezentazzjoni ta'kom u grazzi tal-li ġejtu hawnhekk għal dan iskambju ta' Femit. Grazzi ħafna. So, die Kommissionsvertreter haben. Repräsentant der kommissjoni Waslet, nistaw naddu għal-punt li jmiss l-agenda tagħna. Punt 24, l-autorizzazzjoni ta' tqejjid fis-suq għal prodotti medicinali orfni, orfakol, firi l orfin medicines, jew drugs, eh, rrit naddi l-kelma li Linda McKevin, unbat naddi l-kellima oħrajn li jishtiqu jipparteċipaw f'din il-diskussjoni. Linda l-ewel. Grazie, President. Jgħatawn biex nisma l-Kommissjoni Ewropea, rappresentant tagħhom, għaliex poġġejna din il-kwistjoni fuq l-agenda, għaliex kelmuna nies kostituenti l huma mħasbin dwar din dan il-każ ta' Orfakol nixtieq li l-Kummissjoni tgħidilna l-ġrajja kollha dwar Orfakol. Jiena għalija li ġara huwa li eh, medicina li qiegħda mal mart rari ċertu mijiet ta' każijiet biss madwar l-Ewropa Il-Kumitat Speċjalizzat tal-Aġenzija Ewropea għal Mediċina, EMA, dartej qalet li IVA hemm kwistjonijiet fuqhom dawn u dan ġi approvat darbtej, ratifikat darbtej mill-kumitat eh, konċernat dwar il-prodotti medicinali. Il-Kummissjoni rrifjutat darbtejn fuq il-bażi tal-evidenza li kien hemm li l-informazzjoni ma kienx biżejjed u l stat membru eh, l-istati membri għadu jfett un bat għadu jiddiskutu mal-Kommissjoni, Kommissjoni mal-Istati membri, eccetera, eccetera. X'inhu ma l-konsegwenzi għal pazjenti f'din il-kwistjoni kollha? Din hija l-impoħaġa importanti u nixtieq nisma' wkoll dan hija din hija mediċina li tintuża f'mart rari u għalhekk ara l-Kummissjoni ħadet dan il-pass. Pass mhux tas-soltu fl-opinjoni tiegħi hemm każ il-qorti għaddej u nixtieq il-Kummissjoni tajdinna xi ħaġa. Ovvjament ma stax tajdinna fuq il-każ il-qorti, iżda hemm ħafna stati membri li qed jieħdu sehem f'dan il-każ tal-qorti kwistjoni mhux tas-soltu naħseb li nixtiequ nisimgħu xi ħaġa aktar minn għandkom f'dan il-kumitat. Hemm ħafna kwistjonijiet marbuta mas sikurezza tal-mediċini u l-mediċini fl-Ewropa. Grazzi, Signora McKevin. Ħadd ieħor ma jixtieq jitkellem mill-membri. Naddi l-kelma. Anzi, le, skużani, President. skużawni. Sibtek taf li jena se nitkellem imma torti għax ma nizzil ġismi fuq il-lista. Mela jek jena se nitkellem u mm, għax flimkien ma Linda ma Kevin jena u koll eh, bdejt eh, bdejna din it-talba l komissjoni Ewropea irrit nżid xi ħaġa ma' dak li għadha kif qalet Linda, jiġifieri l-orfa kol huwa prodott maħsub biex uh, jitratta mart li huwa serju ħafna u gravi. U eh, ħafna drabi il-, madwar design il-numru uh, eh, ta' nies li għandhom dan il-mart u xoxri minnom edin fi Franza, fi renju Unit, fl-Italja u fil-Portugal. ħafna drabi dan huma dan huwa medicinali orfni Eh, illi għandhom xaqsmu mal-tip tal-dem. Dan il-mart jinsab u koll l-lin mill-kontinent Ewropew fostom fl-Istati Uniti u dan għandu xaqsam u koll mal- kompetitur tal-orfa koll u eh, dan għandu xaqsam ukoll ma' knisja eh, li teżisti fl-Amerika hija knisja magħrufa għal persuni li għandhom tipi ta' dem l-istess Jiena mhux se noqgħod nirrepeti dak li qalet Linda fuq eh, l-orfa koll. Ma l-alternativa għal dan l-użu ta' dan medicina hija il-trapjant tal-fwet. Dan titqis li dawn huma trabi ta' tfal trabi il-pazjenti huma tfal żar ħafna trabi. Immaġinaw illi f'dawn l-20 sena li li jeżisti l-orfa koll din l-autorizzazzjoni eh, hija uh, mixtieqa ħafna uh, minn mill-familji bil-ġenituri ta' dawn it-tfal illi jixtiequ illi ovvjament it-trabi tagħhom ma jmutux u jistgħu eh, jistaw ikollhom u jevitaw dan it trapjant tal-fwiet diffiċli ħafna. Issa kif il-Kummissjoni trista tmur uh, kontra deċiżjoni li qed tieħdet bil-maġġoranza mill-Istati membri eżaminata darbtejn kif se tattieħu uh, attitudni ta' dan it-tip, forsi edha issa l-Kommissjoni tfittex li t-tellef l izbilanċi istituzzjonali li jeżisti L-Aġenzija għalet li eh, din l-autorizzazzjoni għanda tinata dan l-orfakol din il-medicina u dan għallitu darbtejn. Issa l-ura xanna nifmu illi l-vizjoni tal-proċedura tal-komitologija tal-Kommissjoni Ewropea hija li toqgħod tiddiferixxi sakemm eh, eh, din il-kwistjoni tmut fuq omma fil-waqt li darbtejn il-Kommissjoni fl-istanza u fil-appell Eh, kif tista tispjega issa illi s-seta ta' ehm, tal-istati membri eh, mhix qed jingħata importanza. Mbagħad il-żmien illi mill għalfejn il-Kommissjoni ma rispettat l-iskadenzi stretti ħafna għal reġistrazzjoni ta' dawn il-medicini u anki l-kalendarji għal komitoloġija. Aħna maħniex qed naraw li forsi l-Kummissjoni qed tipprova e, it-tawwal biex il-kompetittur tal-orfa koll ikun jista jiffinalizza e, il-ħidma tiegħu Nispera li dan mhux il-każ, imbagħad l-aħħar mistoqsija il-Kummissjoni Ewropea kienet tassew imparzjali f'dan il-każ kif tista' tiġġustifika din ir-referenzi kontinwi għal il tal orfakol kol għal xkur kas għandu jiġi eh, trattat u indirizzat fuq il-merti tiegħu. Issa meta wieħed is ukoll e, x'inhu għaddej blorfa koll l-Awstrija, Franza, l-Ġermanja, Renju Uniti, Repubblika Ċeka. Et e, jasbu li resqu l-Kummissjoni qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-li ma rispettax l-opinjoni li intlaħed maġġoranza kwalifikata minna tal-istati membri. Mela, kollegi, naħseb li ġa minissa nistaw najdu li sfortunatament il-Kummissjoni Ewropea b'mod partikolari waħda mill-entitajiet tagħha ma kienitx la rigoruża waqqas trasparenti daqskemm seta' tkun. Panju, und ich... Grazie, ħafna dan l-istadju, s nishtiq naddil kelma l-Kummissjoni. Jek jġibom. Thank you very much, Chairman. I, I would like to say rappresentant tal-Komissjoni. Nixtieq ngħid li nilqa' din l-opportunità biex niċċara l-passi u l-proċedura li qed tiġi segwita f'dan każ partikolari. Din hija sitwazzjoni fejn il-kwistjoni li niddiskutu issa hija soġġetta għal każ li għadu għaddej bħalissa qudiem il-Qorti ta' Ġustizzja għal daqstant nixtieq nirreferi fuq l-argumentazzjoni ġifir il test tal deċizjoni tal-Komissjoni. I'd like to repeat that I, I am well... Intenni li nilqa din l-opportunità biex nati trasparenza u l-informazzjoni kollha fuq il-każ li għedna diskutu issa. it tieni punt li nixtieq nagħmel huwa li Dan huwa każ pendenti quddiem il-qorti tal-ġustizzja. Nixtieq nisħaq għalhekk li l-motivazzjoni raġunar li hemm fir-rigward id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiċħat l-awtorizzazzjoni ta' tqiet tas-suq ta' fuq suq ta' Orfakol titħodha f'stampa olistika. Mhux qed naħrab minn sitwazzjoni jew ninħabba wara subajja, nindirizza xi paragrafi partikolari iżda nisħaq li mhix qed neħnoġ l-affarijiet barra mill-kuntest imma fil-każ ta' kwalinkwa diskussjoni legali l-argumentazzjoni kollha titqis għaliex tgħaddi mill-ewwel sal għaxar paġna b'loġika li tirreferi għal leġiżlazzjoni tagħna. Din hija s-sitwazzjoni u l-premessa nixtieq nagħmel bil-bidunett biex bekk ma niftemux ħażin. Nixtieq nikkonferma li għal Orfa Kolm minn l-ebda autorizzazzjoni ta' qid fis fl-Unjoni Ewropea u laqqas f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Fir-rigward il-każ speċifiku ta' Arfakol u l-autorizzazzjoni għad qid fis li ġit mibawta lil l-Aġenzija Ewropea għal mediċini l ema ma kienx hemm studji kliniċi fil-laboratorji, iżda kienet applikazzjoni li kien fiha referenzi għal studji bibliografiċi. Xi ħaġa li nixtieq infakkar u dan huwa minnu kemm għal pazjenti ta' Mart normali biex ngħidu hekk jew pazjenti ta' Mart rari kollhom intitolati għal prodotti medicinali li jkunu konformi ma' sikurezza, mal kwalità l-effiċjenza kif hemm fil-leġislazzjoni. Din hija ġebla ta' xewka xi ħaġa fondamentali fil-leġislazzjoni tagħna. Fil-fatt ir-regoli tal-mediċina jirrikjedu li l-effikaċa u s sikurezza tal-prodotti medicinali trid tiġi murija minn studji kliniċi u prekliniċi fil-laboratorji. Din hija r-regola ġenerali. Hemm ċertu eċċezzjonijiet u ta' belħaq hemm il-possibilità li jkun hemm lotja tal-awtorizzazzjoni tqejjed fis-suq għabbażi ta' data bibliografika biss iżda dan taħt kundizzjonijiet stretti ħafna li fl-opinjoni tagħna ma intlaħqux f'dal każ partikolari. Issa fuq punti li tqajmu fuq il-proċedura, forsi ftit skabruża, iżda ħan semmi xi passi l-ewwel net fuq l-applikazzjoni tal-autorizzazzjoni tqiet fis-suq nbatet fl-EMA f'Londra 30 ta' Ottubru tal-2009 mill-kumpanija CTRS Imbatem il-kumitat li jagħmel evalwazzjoni xjentifika, nisħaq dan il-punt, adotta opinjoni nhar is-16 ta' Deċembru 2010, ġifieri sena wara, iktar minn sena wara, jirrekmanda li l-lotja tal-autorizzazzjoni tenata l-orfa U din imbatet bid-dokumentazzjoni mistenni eh, xirqa għal-Kommissjoni biex ikun hemm din l-autorizzazzjoni f'jannar tal-2011. Issa, f'din l-opinjoni, aħna identifikajna numru ta' inkonsistenzi jew ħtiġijiet għal aktar ċarezza biex bekk nifmu x'inhu mal-fatti ta' dan il-każ partikolari. Għalhekk aħna tlabna lill-EMA biex jibatuna xi kjarifiki. U għal dan reġgħu marru lura għal CM għal CHMP, il-Kumitat tal-Prodotti Medicinali għall-Użu tal-Bniedem, mbagħad kien hemm l-adozzjoni ta' dan fl-April tal-2010. Importanti nkunu nafu li kien hemm ħtieġa li aħna nifmu aħjar u jkollna aktar kjarifiki minn tagħhom. Madana kollu, għabbażi ta' din id-dokumentazzjoni u meta mqabbel mal-rekwiziti dettaljati u stretti stabiliti fil-leġislazzjoni, huwa l kondizjoni li huwa ċar li l-awtorizzazzjonijiet ma setax tingħata minħabba li ma ntlaħqux il-kriteri u dan għal kwistjonijiet legali. U għalhekk f'Lulju tal-2011 tas-sena li għaddiet il- Kummissjoni batet il-Kumitat Permanenti abbosta ta' deċiżjoni li ċaħdet l-autorizzazzjoni ta' tqejjed fis-suq u dan fuq talba ta' żewġ stati membri li ġi diskussa flaqa ġifiri ba' kienem dawmin addizjonali ġis-soltu dan namluħ f'proċedura ma' 22 jum ta' dawmin, iżda jek stat membri si għal diskussjoni irridu niprofdu din l-opportunità u rridu n-organizzaw għal dan. Dan fisser. Fisser li l-Kumitat Permanenti se tejjel taqa f'Settembru u hemmhekk ma seħx vot u l-Kumitat Permanenti twaqqaf għal darboħra eh, f'Ottubru u kien hemm opinjoni negattiva min-naħa tal-Kummissjoni fir rigward loti ta' autorizzazzjoni għal tqejjid fis-suq ta' dal-prodott. Skont il-proċedura mbagħad morna l-Kumitat tal-Appell ehm, f'Novembru fejn mbagħad irġajna kellna opinjoni negattiva. Hemmhekk kienna sitwazzjoni fejn aħna eżaminajna bir-reqqa għal darb'oħra b'sebajnejn fid-dal tal-elementi kollha li kellna qudiemna u kkonkludejna li m'għandniex nħallu il-kasi għafem iżda li rridu nkomplu nsibu soluzzjoni. Għalek, aħna konsidrajna darboħra l-applikazzjoni, l-opinjoni, diskussjonijiet mal-Komitat tal-Appell u l-Komitat Permanenti, iżda konkludejna l-darboħra li ma kienx possibli li natu l-autorizzazzjoni ta' tqejjed fis-suq Imbagħad, fatti addizzjonali fuq il-motivazzjoni u fuq il-loġika ta' kif ħadna l-passi legali sa tistgħu segu u f'dal każ partikolari mbagħad il-Kumitat Permanenti ħareġ b'opinjoni negattiva. Dan fisser li ma kenniex il-kulħadd kontra iċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni ta' tqejt fis-suq. Dan irridu nisquh. Kien hemm xi stati membri li kienu jappoġġaw u oħrajn li ma kinux jappoġġaw dan. Iżda la kienet b'saħħetha la minn naħa u laqas minn oħra. U għalhekk ma konniex sitwazzjoni tal-ebda opinjoni. U wara r-regoli ta' kommentoloġija, f'każ ta' ma jkunx hemm opinjoni fis-settur ta' farmaceutika, l-Kummissjoni tista' tadotta deċiżjoni tennejdaw daw il-passif dal-proċess kollox naħseb l-importanti li nkunu trasparenti ferm, ninsisti li konna trasparenti passi kollha huma dokumentati fil-dokumenti tal-Parlament u aħna nemnu li bħala assisa ta' trattati bħala li għanna responsabilità legali tal-autorizzazzjoni ta' tqejt fis-suq ta' ċerti prodotti importanti li r regoli li jkun hemm fil-leġiżlazzjoni u li ġew adottati mill kunsillu mill-Parlament jiġu mħarsa f'kull każ. Dan xtaqt niċċara darba l dejjem Il-kwistjoni marbuta ma' nuqqas ta' ftehim jew il-pożizzjoni pożittiva ta' CHMP u l-pożizzjoni negattiva tal-Kummissjoni irdu żommu f'moħħna li l-Aġenzija għandha rwol u l-Kummissjoni għandha rwol. L-Aġenzija qegħdem biex ittina eh, konsulenzi xjentifiċi u hekk tistgħu tifmu li hemm view viżjoni klinika mod Iżda fl-aħħar mill-aħħar eh, deċiżjoni hija firmata mill-Kummissjoni u għalhekk hija importanza u l għanija li ikun hemm legalità ċara naħa tax qed tiffirma l-Kummissjoni u tittiżgura li deċiżjonijiet kollha li jittieħdu isiru fuq bażi legali b'saħħitha u dan huwa li nagħmlu darbora l-oħra. Ma tiġrix ta' sikwit li ma naqblux iżda f'dal każ partikolari aħna ħassejna li kellna niżguraw li il-rekwiziti legali stretti fil-leġizlazzjoni li huma fondamentali biex ikun hemm livell ta' saħħa iżda anke trattament indaqs ta' kull applikant dawn kellhom ikunu konformi magħhom f'kull każ dan irridu niżguraw u fir-rigward imbagħad dak li nħossu li seħ kieku aħna nizvijaw minn dawn il-analizi rigoruza u insisti rigoruza ta' dal-kas u għan f'dan dal-kas partikolari kieku tajna l-autorizzazzjoni ta' tqejt fis-suq ta' dal-prodott konna nkunu qegħdin nimminaw il-punti fundamentali tal-leġizlazzjoni u konna ħloqna preċedent li fil-ġejjini jista' jippermetti li dak li jkun jixxekkel jew jikkomprometti s-saħħa pubblika. It-tieni punt li forsi huwa ftit komplikat li nidħol fid-dettall fih iżda huwa dokumentat u spjegat tajjeb fil-motivazzjoni ta' deċiżjoni huwa marbut mal-fatt li l-eżenzjonijiet għal regoli ġenerali ta' dokument sħiħ irridu nħarsu leħ bir-reqqa għaliex imbagħad ikun hemm eżenzjoni awtomatika mir-regolament tal-pjediatrija. Din hija xi ħaġa fejn aħna gburin ħafna fil-Kummissjoni, iżda naħseb li anke żewġ istituzzjonijiet oħra l-Kunsill u l-Parlament jistgħu jkunu gburin għal kisbiet tar-regolament tal-pjediatrija. U aħna ma naħsbux li għanna niftħu bibimberaħ biex dak li jkunu jista' jxekkel leġiżlazzjoni tant importanti. Fl-aħħar kifet ma jkunx hemm ċertezza legali jista' jkun hemm trattament indaqs tal-applikanti u jista' ikun hemm evalwazzjoni każ b'każ imbagħad u mbagħad nkunu qegħdin niftħu bi ħal xi ħaġa li aħna ma nixtiequx jiġifieri trattament mhux indaqs ta' kull applikant. Fi rigward l-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa meta nisma' li t-taqsima tiegħi indirizzat din il-proċedura b'mod mhux trasparenti u mhux rigorus Dan tassow niċħdu, nittama li dak li juri li aħna il-kontra, konna, vera, konna verament trasparenti fil-proċess kollu. Fl-axħar, fil-rigward il-kwistjoni ta' nuqqas ta' trattament tal-pazjenti, naħseb li huwa importanti li ninutaw li anke mit-tarif li rċevejna mill- Aġenzija Ewropea għal-Mediċina tajt li hemm trattament alternattiv u xi ħaġa oħrajja li orfa koll jista' jiġi awtorizzat mill-Istati membri taħt dispożizzjoni speċifika fir-regolament l-leġislazzjoni tal-mediċini li tippermetti lill-Istati membri tagħti l-autorizzazzjoni tagħha taħt każijiet speċifiċi u kundizzjonijiet speċifiċi biex ikun hemm awtorizzazzjoni ta' użu ta' prodott li għadu ma ġiex awtorizzat bisħieħ. Nittama li bekk tajt tweġiba ċara li tħassib tagħkom għan verifika malajr malajr xa ġoħra. Is-suġġeriment jew il-ħil li aħna stajna naġixxu sabiex bekk nagħtu vantaġġ lill kumpanija oħra din verament nixtieq nixħida biħġari u naħseb li dak li spiegajt issa juri fiċ-ċar da mhux il-każ. Aħna nagħtu ħarsa lejn kull każ każ b'każ, individwalment skont il-mertu tiegħu u bħalissa qatt m'għandniex it-tieni applikazzjoni għall awtorizzazzjoni ta' tqiet fis-suq fuq il-mejda ġifiri fil-Kummissjoni. Ma stajniex nindirizzawha b'mod differenti għax laqas bissem applikazzjoni oħra fuq il-mejda u nixtieq insarraħ ras kulħadd li aħna verament sensattivi għal trattament indaqs u għall eżaminazzjoni għabbażi tal-mertu ta' kull każ. Grazzi ħafna, Sur President. Vielen Dank, Frau Bronco. Ich habe hier noch... Grazie ħafna. Għandi żewġ personi, li għandhom mistoqsijiet. Għanna il-ħin. Gilles Parnier ma qabel Linda McCavan. Xtaqt nċara punt, qed nipprova nifhem. L-effetti ta' dana kollu. Nistgħu nitkellmu dwar il-burokrazija min għamel xiex u meta, eċetera, eċetera nuqqas ta' files għaliex din il-medicina ila ila tintuża 20 sena. Imma tintuża fl-isptarijiet, le? Jiġifieri fi Franza, fir renju Unit, tintuża din il-medicina fi isptarijiet Jiġifieri qed ikun hemm riċetti għaliha din il-medicina, iżda din issir eh, b'mezzi oħra jidirli. Allora huwa veru illi l-familji m'għandhomx aċċess għat-trattament il-medicina disponibli bħala medicina fl-istarijiet, jekk hemm numri żgħar ta' każijiet biss, kif smajna, qed nassumi li l-istarijiet xorta jistgħu. Jiġifieri jekk jistgħu l-istarijiet jużaw il-mediċina, għalfejn it-tobba ma daqshekk imdejqa l-sitwazzjoni u għalfej il-kumpanija tmur il-qorti. Ġifiri, xie trid tirba l-kumpanija jek ikollhom autorizzazzjoni. Et niprofa nifhem xem wara dana kollu. Il-kumpanija mbagħad eh, xissir mediċina orfni, x'inhuwa il-vantaġġ illi wieħed ikollu mediċina orfni f'dan il-każ. Eh, Sur Pornio? Oui, euh, effectivement, euh, je voudrais euh, Jiena nixtieq lura għal xi elementi kif aħna fil-fatt indirizzajnijom meta eh, f'dak li qalet il-rappresentant tal-Kommissjoni kif qalet Sinjor McKevin, il-Kommissjoni Ewropea qiegħda tiddubi tal-prinċipju eh, stess tal-użu tal-orfokol fil baqt li dan ilu jintuża għal 20 sena b'riżultati kliniċi pozittivi għal pazjenti li jiġġustifika li dan il-permess għandu jinnata l-pazjenti kollha li ħaduh dan il-prodott għadhom tajbin u evitaw illi ikollhom din l-operazzjoni ta' trapjant tal-fwiet. Dana ilhom għaddejjin 20 sena jiġifieri jgħidu jintuża l-prodott naħseb illi din hija xi ħaġa li xorta waħda rridu nisqu fuqha u nqisuha. Bat ħaġoħra illi nixtieq ngħid il-Kummissjoni Ewropea għad tillet darba fit-8 ta' Mejju tal din is-sena eh, laqat komitat bil-rappreżentanti tal-Istat membru fil-kontest ta' proċedura ta' komitoloġija u fil-waqt illi hemm ġus hemm każ qudiem il-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja l-proċedura ta' komitoloġija kienet suppost magħluqa għaliex wara żewġ voti Eh, kontra rifjut ma setax terġa issejjaħ laqa oħra u għalek kella suppost tat l-approvazzjoni dinja proċedura li teżisti, aħna votajnija, proponejnija fil-komitologija l-istatut ta' dik il-laqa ta' 8 ta' Mejju għalet li deċiżjoni ta' 25 ta' Mejju tal-2012 fejn ma natax il-permess kienet irrid ikun iċċarat fil-fatt kienet kellha tkun ċarata deċiżjoni mbagħad Jiena nistaqsi. Fid-dossier l-argumenti kliniċi li semmiet il-Kommissjoni u argumenti eh, kliniċi li ġew imresqa mill-kompetitur tal-Orfakol. Kelma, kelma. Dinja wkoll realtà hilli rridu nżommu għaf moħna ġifiri dawn huma kollha profi li eh, jippruvaw illi il-Kummissjoni Ewropea fit-19 ta' April li għadda kontatjat il-kompetitur tal-Orfakol illi prova u koll illi jikseb permess għal prodott kompetitur għall-Orfakol. Dana eh, fl-istennija tal-smiħ għoddim il-orti tal-ġustizja ġifiri eh, il-medicinali il-tema kolla li jiksbu permess għandhom esklusivita għal 10 snin. Għalek, interessi industrijali kbar eh, involuti f'dan il-permessi li jintalbu. U jiena għalek wara dak li għadna kif smajna minnant il-Komissjoni rrit nerġa eh, nitkellem jiena u nati elementi ta' informazzjoni ġodda. Zilpanju, dan meħti bitti nochmal. Grazie li xilpanju. Kommissjoni it-tweġiba ta'kom. Grazie, President. Jina se nibda il-mistoqsijiet dwar il-pazjenti il-prodott jekk jinħarġu l-riċetti għal dan il-prodott. Kifet fl-ewwel interventi għaj. Hemm possibilità għall-istati membri illi jawtorizzaw l-użu ta' prodott medicinali li mhuwiex awtorizzat skont ir-regoli tal-Unjoni. U din il-ħaġa qed tintuża għar riċetta tal-orfakol. Mod partikolari l-autoritiet Franċiżi ikkonfermaw lilna li taw awtorizzazzjoni għall-użu tal-orfakol taħt dawn il kondizjonijiet artiklu 5 taħt artiklu 5 il-modalità ta' artiklu 5 li il-Franċiżi ilhom jagħmlu hekk sal-2007 u allura importanti li nkunu nafu illi l-pazjenti qed jiġu trattati. Sur Parnio preċiżament qal il-pazjenti kollha trattati huma jinsabu tajbin u allura ifisser illi l-pazjenti qed jiġu ittrattati. Jiena eh, ma naċċettax din. Hemm xi testijiet kliniċi li huma għaddejjin u kien hemm xi pazjenti involuti. Għalissa ma nistawx ngħidu li l-pazjenti m'għandhomx disponibilità tal-prodott. Issa, mistoqsija. Se tirbaħ il-kumpanija. Is-subbaħniju naħseb kien ċar ħafna. Jekk kumpanija jista' jkollha awtorizzazzjoni għal indikazzjoni speċifika allura huma jkollhom eksklusività ta' 10 snin fuq is-suq, jiġifieri għal 10 snin ma jistax ikun hemm kompetizzjoni. Il-kumpanija din il-ħaġa se tirbaħ aħna sviluppajna l-leġislazzjoni tal-medicinali orfni sabiex il-kumpaniji ikollhom inċentiva biex jiżviluppaw dawn il-medicinali orfni u ovvjament hemm eh, premju għaliex inkella ma jkollhomx inċentiva u allura eh, din dinija dan huwa l-benefiċċju għall-kumpaniji. Issa, il-Kumitat Permanenti, naħseb kont ċara fi deskrizzjoni tiegħi tal-proċess kollu. Wara il-Kumitat Tappell, il-Kummissjoni ħasset li ma setax tħall il proċess pendenti. Allora biex insibu soluzzjoni motivajna aħjar id-deċiżjoni tajn akna aktar informazzjoni fatwali u għandi id-dokumentazzjoni kollha tas-sitwazzjoni minix se nipprova nagħmelek għaliex ma nkunx nista b'mod ċar hawnhekk iżda għandna madwar sitt paġni issa għandna 10 paġni ta' motivazzjoni u allura hija proposta modifikata u morna lura lill kumitat Permanenti il-fatt li smajna jew użajna il raġunament tal-kompetitur fil-motivazzjoni dan il-każ naħseb huwa sew diffiċli illi wieħed jiddokumenta din il-ħaġa għaliex qatt ma kena l-argument jew ħadna l-argument tal-kompetitur nafu dwar il-kompetitur għaliex inata l-istatus ta' medicinali orfni, konna nafu li dan il-kompetitur jesisti għalix huma il-CTS għamlu CTRS għamlu u koll resqu l-interessi u dim il-qorti u għalhekk aħna kuntatjajna l-kumpanija l-oħra biex ikonna id-data eżatta u l-iskadenza għall-applikazzjoni għaliex kien importanti li ndeċidu jekk dan il-proċess għandu jiġi it-trattat eh, minar dewmin min-naħa tal-qorti. U naħseb illi biex tassew nuru li aħna ċertament maħniex edin jisu kumpanija minn flok oħra, aħna naqblu illi naċċetaw li l-orti tazamina l-orti minn ardew minn. Li kiku kenna kwalunkwe interess eh, f'xi fini oħra ma konniex naqblu, iżda aħna mill-ewwel edna iva li l-proċedura minn ardew minn, u għallura naħseb b'dana kollu jina weġib tal-mistoqsijiet li saruli. Grazzi, President. Vielen Dank an die Kommission, an, an die Kolleginnen und Kollegen. Grazie ħafna l-Kommissjoni. Il-kollegi li ħadu sem dan il-dibattitu naddu issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna 25. L-approvazzjoni ta' pesticidi skont il regolament tal-Kommissjoni numru 33-2008. Jetzt hat als erstes die Kommission. Nee, Rappresentant tal-Kummissjoni le Mbagħad għandna kollega Stars, ir-rapporter li xtaq eh, jagħmel l-intervent, mbagħad nisimgħu nerġgħu mill-Kummissjoni. Grazzi, Sur President. Osor ħafna jiena rrit nippreżentalkom dan is-suġġett biex Umbat jekk il-kollegi ta'kom jishtuq jgħamlu x-mistoqsijiet aħna l-istil il Dan is-suġġett dejjem kien suġġett delikat ħafna għaliex eh, il-pestiċidi huma sustanzi kimiċi illi hemm kontroversja fuqhom aħna nistgħu nqisuhom utli għaliex jgħinu eh, l-agrikoltura intensiva li wieħed ukoll jista' ma jaqbilx magħha imma li umbat eh, mill-banda l-oħra titma il-pjaneta kolla. Kemm nis tad dinja kolla għaliex xubbat il-pjanti li s-soltu jkunu attakkati minn insetti, batteri, fungus, waffariet bħal dawn. U anki jekk uh, il-bidja uh, biologika teżisti, u intom tafu illi il-DG Agri faslet proċedura sħiħa ċara ħafna għal ċertifikazzjoni ta' prodotti bioloġiċi jider li il-maġġoranza l biċarbira tal-agrikoltura issir propju bluzu tal-pestiċidi kollu il-leġislazzjoni timponi li l-użu tal-pestiċidi irrid issir b'mod raġonevoli u eh, li kemm jista' jkun ikun illimitat l-impatt ħażin fuq l-ambjent, fuq l-annimali u kif ukoll fuq il-bniedem. Aħna għandna direttiva dwar l-użu sostenibli tal-pestiċidi li timponi intom flimkien mal-Konsil dimtu fuq għadej li timponi fuq il-bdewa li jużu l-pesticidi f'kondizjonijiet stretti ħafna biex eh, ikun illimitat l-impatt negattiv fuq il-katina tal-ikel u fuq l-ambjent. Minkejja dan kollu, Peress li dawn huma regolamenti tal-Konsillu tal-Parlament, iż-żewġ istituzzjonijiet ma ħassewx li kellhom jipprojbixxu il-pestiċidi ħafna eh, regolamenti li jgħidu kif għandhom ikunu autorizzati il-pestiċidi. U f'dan il-kuntest, f'dan il-qafas illi mill-1991 tieħdu ħafna azzjonijiet u eh, tfasslu ħafna liġijiet illi eh, huma maħsuba biex jaraw kemm huma sikuri dawn il-pestiċidi huwa veru li wara tieni gwerra dinjija il an kien illi niproduċu iktar u biex niproduċu iktar dak iż-żmien eh, kien hemm bżonn li noqtlu l-insetti, l-batterji, l-virus, eċetera Minn meta mbagħad aħna almenu fl-Ewropa ilħaqna ċertu stabilità tas-suq agrikolu ilan kien illi il-prodotti jkunu aħjar, ġifieri dawn il-sustanzi illi eh, bdew jintużaw qabel il-gwerra wara eh, ġew evalwati permezz ta' metodi ġodda ta' evalwazzjoni fir rigward tal-sigurtà, għall-ambjent, l-annimali u l-konsumaturi u mill-1991 minn meta eh, din id-direttiva kienet edha titlob evalwazzjoni ġdida ta' dawn is-sustanzi kollha sa tmiem din l-evalwazzjoni mill-ġdid fil-2008 75% ta' dawn is-sustanzi ġew proibiti ġifri għaddejna minn 1000 sustanza awtorizzata għal 250. 75% ġew eliminati għaliex kienu jirrappreżentaw riski għal setturi differenti, per eżempju l-ambjent, jew l-animali, jew il-bniedem, ecc. Dan kollu juri li l-evalwazzjoni skont regoli ġodda u standards ġodda xjentifiċi għal dak li hija l-tossiċità tagħhom eh, eh, kienet ovvjament essenzjali biex naslu għal dan it-tnaqqis. Imma Eh, għad baqa 250 eh, sustanza minn l-2009 law u minn dak iż-żmien ġew autorizzati ximija oħra eh, għabbażi ta' dossiers ġodda. Mela dik hija s-sitwazzjoni li ninsabu fija minn banda blajnuna tal-lefsa l-Aġenzija Ewropea Sigurezza tal-Prodotti tal-Ikel dawn l-efsa studjat id-dossiers flimkien ma l-istati membri u l-użu ta' dan il-sustanzi eh, tnaqqas mod konsiderevoli. Aħna issa smajna per eżempju il-problema tal-medicini għal mart eh, gravi ħafna, aħna għanna umbat l-istess problema għal dak li aħna insejħulu użu minuri ġifiri eh, għal meta jkunem spazji zar, mizruwajn bċertu uċuħ eh, tarraba, umbat l-industrija li kollha interess ekonomiku illi toħroġ b'xi dossier ġdid, għamlek qed nitkellem dwar il per eżempju il-ġellews, il-ċajvs, il ehm, il-basal. Issa, minn meta aħna eh, tajna l-użu ta' dawn il-750 sustanza, il-produtturi ta' dawn il-prodotti li jitkabru fa' iżgħar kellhom problemi u għallu hemm bżonn intom eh, hemm bżonn li terġgħu iddaħlu u tagħtu permess għall-użu ta' dawk ċerti sustanzi li kienu ġew proibiti u aħna dnilhom le hemm bżonn li insibu soluzzjonijiet legali, hemm soluzzjonijiet illegali li xorta isiru użu ta' dawn l-sustanzi li ġew projbiti eh, għal tkabbir ta' dawn il-prodotti jekk imsejħa minuri u prodotti li jitkabru f'ammonti żgħar. Il, eh, daw kull pesticid eh, huwa sottomess għal proċessi stabiliti fil-regolamenti, dan skont it-testi tal-Konsillu tal-Parlament u permezz ta' proċess ta' komitoloġija li aħna nqisuh trasparenti u dan jista u koll kun soġġett għal kritika intom tafu koll bħalissa id-debattiti li huma dejjien fuq ċerti pesticidi bħal eh, u l-effett tagħhom fuq il-naħal. Jiġifieri xorta għatem eh, sustanzi li eh, peress li qegħdin joqtlu jridu joqtlu l-insetti jistgħu joqtlu anke l-insetti li huma ta' ġid u mbagħad joħolqu problemi għal bdiewa. u anki għal dawk il-kumpaniji li għal l-entitajiet li jkunu autorizzaw il-pestiċidi joħolqu problemi għalina u aħna rridu naraw l-elementi xjentifiċi li għanna fidejna naraw x'nistgħu namlu għal dawn il-pestiċidi neokotak kokainamidi li jistaw e, ja ikunu taħsara għal naħal per eżempju. Mela dik hija situazzjoni e, mod ġenerali, aħna ovvjament l-esti li għal mistoqsijiet f'każ ta' bżonn. Grazzi President. Vielen Dank, Herr Poulet, für die ja, umfangreichen Ausführungen. Grazie ħafna għal din it-traġiba dettaljata u għal din l-istqarrija u grazzi wkoll tal-li ġejtu hawnhekk sabiex tiddiskutu dan il-punt. Is-sur Stas issa jogħġbok. Grazzi ħafna. President, grazzi kollegi, kif ukoll grazzi li kommissjoni din il-prezentazzjoni. Inti spiegajt moċar ħafna l-fatti involuti. Ir-raġuni għal mistoqsijiet li qegħdin insaqsu hawnhekk illum hija illi iva rridu nipproduċu aħjar kif semmejt inti jekk nawtorizzaw il-pestiċidi allura jeħtieġ li jkun hemm firxa ta' regoli qabel kienu direttivi issa huma regolamenti u dawn nfasla bejn il-Parlament u l-Kunsill. Ir-raġuni għall mistoqsija tiegħi hija din. Azzjoni minn network eh, relevanti tal-pestiċidi li tmur lura għal april. Din kienet azzjoni fejn wieħed eh, reġa għamel evalwazzjoni tad deċiżjonijiet u sottomissjonijiet. U jiena xtaq tal-lura tweġiba speċifika. Din l-organizzazzjoni partikolari għalet il-lum għawet u diversi evalwazzjonijiet minn ġdid u meta wieħed jara il-prodotti autorizzati u sustanzi autorizzati F'ħafna każijiet il-leġislazzjoni mhix qed tiġi meqjusa kemm taħt id-direttivi l-qodma kif ukoll ir-regolament il ġdid Wieħed irġu juri illi m'hemm l-ebda ħsara lis saħħa umana fuq naħa. U jeħtieġ ukoll illi nwaqfu sitwazzjoni fejn jkun hemm ukoll sara lill-ambjent dawn huma ż-żewġ elementi hawnhekk. Issa dan il-network tal-pestiċidi pan qed jgħid illi minn tmin ja tal-10 devalwazzjonijiet li saru skont it-testi li l-EFSA um, prezentat il-valutazzjoni tar riski għal konsumatur eh, maġiċ imwetqa u għallura jekk dan l-istudju ma sarx minn ja mill dawn l-axar każijiet. Allora kif wieħed jista' mbagħad jgħid li s-sustanzi mhumiex se jagħmlu sara lis saħħa umana. Hawnhekk eh, jidher li hawn il-problema. Pan qed jgħid ukoll li minn tminja minn għaxar mm, evalwazzjonijiet eh, m'hemm l-ebda evidenza illi m'hemmx effetti eh, mhux aċċettabbli u minn għaxar każijiet hemm nuqqas ta' data illi wieħed tassew iwettaq evalwazzjoni sħiħa tal-effetti tal-pestiċidi fuq l-ambjent. Seba minn għaxar każijiet naraw li hemm każijiet serji u xorta waħda il sustanzi tiġu awtorizzati għal dina sitwazzjoni serja jekk kollox huwa minnu. Jekk l-ebda minn dawn il-pestiċidi ma jiġu projbiti għaliex għandhom impatt negattiv fuq l-ambjent, ma taħsara wkoll il-naħal, il-tjur u anki l-biodiversità. allora x'qegħdin nagħmlu hawnhekk? Allura mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni hija din. Jekk deċiżjoni ta' dan it-tip eh, tieħdet, kif tiddefinixxu effett ta' ħsara? Meta effett negattiv mhuwiex aċċettabbli fil-fema tagħkom. Issa element ieħor li nista' nitratta malajr malajr puntiħor illi pan uh, ressa. Fid-direttiva edin najdu illi f'ċirkostanzi speċjali stat membru jista jippermetti pestiċidi illi ma jimxux konformita ma artikli ta' regolament u jistaw jautorizzaw Eh, situazzjoni fejn dawn ikunu fuq issu għal massimu ta' 120 ġurnata għal użu limitat. Fan qed jgħidu illi għaw eh, din l-eżenzjoni tintuża wisq. Ġviri stat membru jibda u mbagħad oħrajn jitħajru u allura tista' tikkonfermaw li dan huwa l-każ. Jiena x'daqt inkun naf jekk din it-tip ta' drawa x'possibbli wkoll taħt ir-regolament il-ġdid li notifik li negozzjajna u dana taħt il-Parlament ta' qabel. Kelli ma li jmiss Nervli klas, grazzi għall-opportunità li niddiskutu punt li għadu pendenti. Għadna kif tkellimna dwar medicinali għal-bnedmin, issa nitkellmu dwar pesticidi. Basikament, għedin t-kem dwar medicinali għal-pjanti, iżda jina konvinta illi fil-regolament il-ġdid dwar l-autorizzazzjoni tal-pesticidi u direttivi e, u anki fil-direttiva l-ġdida, e, naħseb il-iva għedin noħol u ħafna azzjonijiet pozittivi, iżda għajdin f'perjodu ta' tranzizjoni. Issa mxin lej regolament ġdid u allura e, mxin mistoqsijiet li rridu nsaqsu. U għalhekk jiena nżid dawn il-mistoqsijiet tiegħi jider li taħt l-direttiva ta' autorizzazzjoni ta' qabel kien hemm nuqqas ta' risorsi għal EFSA. Nuqqas ta' risorsi fil-Kummissjoni u fil-Awtoritajiet Nazzjonali. U allura xtaqt inkun fil-Kummissjoni is-sitwazzjoni x'se tkun taħt ir-regolament il il-ġdid li jeħtieġ aktar kontrolli aktar testjar l-EFSA għanda il-rizorsi meħtieġa biex tagħmel tajjeb għal dawn l-elementi taħt il-regolament ġdid li taħal fis-seħ fl-2011 u nuqqas ta' fondi u rizorsi kellu u kol impatt fuq id-disponibilità ta' fondi għal u prodotti ta' użu minuri għanna u kol nkunu nafu il-ħsat jibqa' kif inhu minħabba il-nuqqas ta' flejjes għad disponibli. Umbat għanna l-artiklu rilevanti ta' regolament ta' pesticidi li joħloq obbligu fuq il-Kommissjoni illi sal-15 ta' settembru 2011 suppost kienu jkun hemm rapport fuq it-twaqif ta' Fond Ewropew għal ħarsin għal metodi ħarsin tal-pjanti għal prodotti ta' użu minuri kif ukoll kummissjoni kella u kol toħloq leġislazzjoni addizjonali li tintrabat ma dak li għanna. Ma rajnix dan il-rapport. Eh, meta se jkonna dan il-rapport? U l-mistoqsija l-oħra hija dwar il-finanzjament. Minn fej se nġibhom dawn il flejes kemm se jkonna, eh, x'ammont se jkonna d-dispożizzjoni tagħna? U x'tib ta' kapaċità se jkonna disponibbli? Il-regolament allura kif inhu miexi? Grazzi, Signora Klass. Nisimu l-Kommissjoni jiva diversi mistoqsijiet xi wieġbu. Jekk joġobkom. Grazzi, President. Aħna rajna dan ir-rapport sapan u eh, mintom xa tiskantaw jekk jek najdu l-kom li ħna ma naqblux mal konklużjoni tkollha li waslu għalihom. Samu mhux se noqgħod nagħmel analiżi kompluta ta' dan ir-rapport imma hemm ħafna affarijiet li qegħdin eh, jitħaltu fl flimkien u regoli u regolamenti, eċċetera. Issa, jina se nitkellem biss fuq il-prezentazzjoni mill-ġdid eh, tal-autorizzazzjoni ta' dawn is-sustanzi biex niċċara il-fatt li kien hemm 63 sustanza illi ġew sottomessi mill-ġdid għal proċedura u mux 87 kif għal pan. Ġifiri 63 sustanza illi reġaw ġew evalwati. L-ewel ġew irtirati volontarjament mill-industrija illi kienet qed tagħmilhom kien hemm ċertu dewmin u eh, mbagħad dawn reġaw ippreżentaw informazzjoni addizzjonali u pan edha edin jajdu fil-rapport illi fost dawn il-63 sostanza 53 eh, ġew approvati u 10 le. U pan qed jgħidu li dawk illi kienu approvati kienu approvati għabbażi ta' dawk li sejħu dak li pan qed tirreferi għalih bħala dossier zaħir ġveri ftit informazzjoni il-dawn il-kumpaniji li kienu jiproduċu dawn il-sostanzi taw garanzija addizjonali u anki informazzjoni addizjonali ma din informazzjoni addizjonali dak li pan tirreferi għalih pala mini dossier uh, kienu fil-fajl li ġi prezentat l ewwel darba mill-kumpanija u proċedura ta' eh, autorizzazzjoni mill-ġdid saret mhux biss għabbażi fuq l-informazzjoni ġdida imma anki fuq il-fajl oriġinali Umbat, mizjut miegħu l-informazzjoni ġifiri da ma kienx dossier żgħir jew permezz ta' proċedura inqas astretta l-istess kriterji ġew applikati kif ġew applikati fuq il-bqija ta' sostanzi l-oħrajn. Dan kollha għaddew mill-proċedura ta' valwazzjoni mill-ġdid, ġew evalwati mill-EFSA, 53 minnhom ġew approvati u 10 le. Issa l-effett fuq l-ambjent. Huwa veru li qabel 15 sen ilu, l-effetti fuq l-ambjent uh, kienu jħasbuna iktar inqas minn issa u uh, issa fil-regolament il-ġdid tal-2009 li approvaw kemm il-Kunsil kif ukoll il-Parlament. Din il-protezzjoni ta' l-ambjent Eh, saret propju element ewlieni mill-proċess tal-proċess kollu, partikolari l-ilma, l-ilma ta' xmajjar, l-ilma ta' taħt l-art, u intom tafu illi l-efsa tati importanza kbira l eh, dakollu li għandu x'jaqsam mal-ħarsin tal-imbjent u issa fil-proċessi kollha ta' autorizzazzjoni għal dawk il-prodotti li huma eh, tossiċi għal hut eh, u għal fauna akwatika hemm ċertu distanza illi wieħed ma jistax juża pestiċidi eh, minn sa 50 metru per eżempju il-bot minn fejn ikun hemm l-ilma. Ġifiri dan l-impatt fuq l-ambjent huwa xi ħaġa li tingħata ħafna importanza u l-efsa dejjem edha tagħtih iktar importanza għaliex x xjenza żviluppat evolviet dawn l-aħħar 15-il sena u aħna indunajna u rajna li kien hemm li hemm effetti li qabel ma konniex nafuhom, nafu bihom, ma konniex nistgħu nkejluhom 15-il senilu u meta wieħed ikun jista eh, jipprova illi hemm effetti negattivi jew eh, ovvjament nieħdu l-miżuri. Tantu hekk illi fil-fatt aħna eliminajna 75% tas-sustanzi kollha li qabel kienu jintużaw. Issa dwar id-deroga eccezzjonali ta' 120 ġurnata illi eh, tista' tingħata f'każ ta' urġenza huwa veru illi dana nniżel fil-liġi il-liġi tajt li meta u wiċ tar-raba jintlaqat minn organizmu illi jagħmel l-ħsara, pereżempju insett jew xi bakterja, u m'hemmx eh, xi pestiċida illi tista' tintuża kontra dak l-insett, għaliex eh, ikun pereżempju xi insett jew xi marda li ma qabel ma kienx teżisti f'dak l-istat membru, l-istat membru jista' jawtorizza għal perjodu ta' 120 ġurnata sustanza illi tkun ġiet awtorizzata għal l-użu fuq xi prodotti ieħor xi pjanta oħra biex titratta dik is-sitwazzjoni imma biss għal 120 ġurnata. Kien hemm abbuż min-naħa tal-Istati Membri propju minħabba il-problema ta' dawn eh, l-uċuħ tar-raba illi eh, jitkabru fi kwantitajiet żgħar u anki minħabba il- ehm, dawn is-sustanzi li ġew irtirati mis-suq bħal dawn għal dawn il-prodotti bħal kurrat selvaġġ bħal ehm, ehm, bħal ġellows u prodotti oħrajn. U għalek u għafdawn il-kontesti illi l-istati membri eh, permettew u offrew dawn id-derogi. Issa saħna qegħdin nerġgħu niċċekkjaw dawn id-derogi naraw flima kondizjonijiet ingħataw biex nevitaw li kunem il-proċess kontrarju li dawn id-derogi jintużaw biex eh, jamlu tajjeb għal nuqqas ta' trattamenti għal mart illi jolqot dawn l uċuħ tar-raba illi jitkabru fi kwantitajiet żgħar. Per eżempju, xi marda illi tolqot xi wiċċ tar-raba partikolari u li għalija ma jkunx hemm pestiċida jew inkella xi marda li tkun ilha teżisti eh, għal dak il-wiċċ tar-raba partikolari. Aħna flimkien mal-Uffiċċju għal prodotti tal kellu veterinarju edin naħdmu u nieħdu miżuri biex naraw illi ma uh, kif edin jintużaw forsi anke abbużivament dawn id-derogi u aħna qed naħdmu wkoll mal- uh, Eh, kumpaniji fitofarmaceutiċi li jizviluppaw dawn il-prodotti għal eh, biex jizviluppaw iktar eh, prodotti u sustanzi li jistaw jintużaw fuq dawn il-luċuħ tarraba li, li jizzar. Inti staqsejt jekk hemm nuqqas ta' rizorsi fl-efsa jew fl-istati membri. Imma din hija ħaġa ovvja, dejjem hemm nuqqas ta' rizorsi EFSA bejn l-1991 u l-2008 ħadet dak iż-żmien kella 13 sena biex teżamina sustanzi kollha tawlet iż-żmien berba snin li wasanna kważi sal-2007 għaliex kien hemm elf sustanza li EFSA kella tevalwom f'salt, kienet bieċa xol enormi anki jekk l-EFSA kienet eh, kella lajnuna tal-istati membri. EFSA eh, ma tiġborx uh, tħul li mhux bħal eh, l-Aġenzija tal-Mediċini f'Londra illi għandha tħul pjuttost li li t-permetta li din l-Aġenzija illi id-daħħal n nies tħaddem in-nies biex jagħmlu tajjeb għal żieda fl-ammont ta' xogħol li jkunu jridu jagħmlu. Ovvjament hemm għasta rizorsi fl-EFSA imma naħseb illi intom eh, titkelmu u koll dwar dawn il-problemi. Issa dwar ehm, l-użu fuq dawn il-prodotti li jitkabru fi kwantitajiet żgħar. Le, memx bizzejiet prodotti biex nindirizzaw il-problemi li nqalaw fost dawn l-uċuħ tar-rabar partikolari, et ikonna diskussjonijiet eh, intensi mal-industrija fitofarmaceutika biex inħedġuhom Eh, jizviluppaw prodotti li jistaw jissodisfaw kriterji ġodda ta' tossiċità li huma sa iktar stretti, imma sfortunatament din ukoll hija kwestjoni ekonomika intom tafu li l-investiment biex wieħed jiżviluppa molekola ġdida tal-pestiċidi titlob madwar 10 snin finanzi eh, ammonti ta' flus meħtieġa pjuttost oljin u jekk nerġa' lura l-kurrat selvaġġ e, e, l-użu huwa ftit, il-kwantità li tiġi mkabra hija żgħira ħafna wkoll. U għalhekk x'inhu l-interess illi wieħed ikompli forsi jfittex jiżviluppa ehm, mediċina kontra l-mart fuq il-kurrat selvaġġ pereżempju. Huwa veru illi aħna rridu noħorġu b'rapport, kellna noħorġu eh, rapport fl-2011 edin lura veru, edin tart, pero u għabbozza diġa, issa edin bħalissa għaddejjien bil- konsultazzjonijiet interni fil-fost servizzi tal-Komissjoni li xemmi patti fuq il-finanzi, fuq l-agrikoltura, ecc. U għalek aħna nasbu illi fil-ġemat li ġejjin il-Parlament u il-Konsil eh, ikollon fidejhom dan ir-rapport fuq eh, dawn il-tipi ta' uċoħ ta' raba illi jitkabru fi kwantitajiet żgħar eh, bl-alternattivi li jeżistu ikun hemm possibilità li jkun hemm finanzjament jew organizzazzjoni li tkun tista' tgħin lil bdiewa biex isibu trattamenti alternattivi jgħinu l kumpaniji fitofarmaceutiċi biex jiżviluppaw prodotti ġodda eh, u li jaqsmu jkunem skambju ta' prassi tajba li jużaw il-bdewa fl-istati membri differenti. Imma ovvjament eh, dan kollox jirrikjedi il-flus b'alternativi eh, li semmejtilkom ta' se l-opportunità li tiddiskutu dan il-rapport fil-ġemat li ġejjin dal-waqt ikun fidejkom. Dak kollox minna naħa tiegħi, Sur President. Dank, Poulet für die äh, Ausführung und Grazie ħafna għal din il-prezentazzjoni. Ovvjament, għaw iktar nis mill-kommissjoni mill-li għedin deputati, intom għandkom il-maġġoranza, għandkom zewċ MEPs u l-President, un bat għandek sitt persuni mill-kommissjoni. Mela, aktar mistoqsijiet. Mistoqsija oħra mela. Grazzi ħafna. Nieħu l-opportunità biex iva saqsi mistoqsija. Jena smajt dak li għadkom kif fissirtu smajt eh, u koll lezzjoni tal-istoria fejn u femna eżattament ġara Iżda forsi Oh, u bħet l-istorja b'mod differenti. L-evalwazzjoni ġiet tritmima fl-2008. Fl-2008 aħna qbilna bil eh, li aħna namlu sottomissjoni mill-ġdid u sempliċement għamilna dan għaliex kien hemm numru ta' elementi li ma kinux kompleti fil-evazzjoni u kienet fadal eh, xi xogħol li jsir u il-75% tal-prodotti li inti semmejt li, dawn spiċċaw Raġuni għal din il-ħaġa fil-maġġor parti tal-każijiet eh, kienet illi l-industrija ma resqitx dossier u ma rridx tagħmel il xogħol żejjed din kienet ir-raġuni. Umbat Inti ma weġibx, inta ma weġibtux għal starijiet ta' lefsa illi f'numru ta' dossiers ta' files. Memx bizzejiet evidenza li turi li il-prodott ma joffri l-ebda periklu l-saħħa Inti tajt li hemm Ta' 63 dosje 53 illi għaddew iżda 10 fallew. U allura wieħed jista' jgħid illi iva dawn kienu bla periklu għall-umani. Iżda dana japplika għal dawk il-10 biss li ma għaddewx. U għallura tista' tgħidu bċertu ċertezza li fil-każ ta' 53 li ġew awtorizzati m'hemmx effetti negattivi fuq is-saħħa umana? Din hija xi ħaġa li hemm garanzija li hemm l-approvazzjoni l-istess japplika għall effett fuq l-ambjent. Jiena xtaqt inkun naf jekk il-Kummissjoni hiex 100% ċerta illi fil-każ tal-53 fajl illi ġew approvati mem lebda riskju aċċettabbli għal mhux aċċettabbli għall-ambjent, tista' tajt illi hemm numru ta' kondizzjonijiet illi hemm ċertu distanzi li jiġu rispettati jekk dan huwa l-argument. Kif qed isir il-kontroll tal-konformità tal-kondizzjoni għaliex naħseb li hemm xi ħaġa nieqsa hawnhekk. Mm, tweġiba? Grazzi, President. Fl-annes tar-rapport Pan iqis għaxar prodotti. u hemmhekk jagħti wkoll valutazzjoni tar-riskju għas-saħħa, l-ambjent, il-konklużjoni tal-EFSA, konklużjoni ta' DG Sanko u anki d-deċiżjoni tal-aħħar. Pan ukoll tagħmel paraguni u tagħmel paraguni bejn ċertu elementi u l-autorizzazzjoni illi saret għal dawn il-prodotti. U nistgħu nadduhom dawn każ f'każ. Eh, ovvjament, il-proċessi dum minħabba li għanna dawn il-numru ta' sustanzi, iżda bażikament wieħed irid jieġa jaqra mill-ġdid il-rapport kollu, l-opinjoni tal-EFSA u d-deċiżjoni kollha kemm hi biex ikun hemm l-approvazzjoni tal-prodott. Jidrinna illi kriterji stretti li ġew infasla u prezentati mill-leġislazzjoni illi meta ikun hemm deċiżjoni għall approvazzjoni tas sustanzi u din tiġi votata mill-istati membri aħna minnaħa tagħna nirrispettaw mod sħiħ il-konklużjonijiet tal-EFSA. Mhux forsi kelma b'kelma għaliex EFSA għandha rwol meta niġu għal valutazzjoni tar-riskju u aħna għandna rwol ta' ġestjoni tar-riskju dal każ Xenzjati ovvjament dejjem irresqu l-mistoqsijiet tagħhom u meta l-efsa miex 100% ċerta, allura aħna nitolbu konferma minn bnadi oħra. Nitolbu għall-istati membri u l-kull il-kumpanija sabiex ikomplu jwet u sperimenti għal sena, sentejn, din xaġan sibu fil-regoli, ma nix għedin tkelmu dwar sperimenti fil-laboratorju. Iżda li dawk li jisiru barra sabiex eh, inkunu nistaw nuru b'moċċar li dawn mhumiex ta' dannu taħsara għall-annimali u l lumani u l-pjanti. U għallura eh, dana namluħ għaliex studji fil-laboratorju mux dejjem jistaw jiruna r-riżultati kollha. Wieħed irid iqisu wkoll ir-riżultati tal-laboratorju mbagħad nagħmlu paragun mar-realtà fil-prattika. U allura meta aħna nieħdu deċiżjoni biex napprovaw sustanza nagħmlu din it-talba biex ikonna data ta' konferma sabiex wara sena, sentejn, skont l-iskadenza xi tkun, nistgħu nagħmlu evalwazzjoni mill-ġdid tad-data li tinata mill-istat membru fejn l-lejjel jikbru u il-kumpanija li tewsib il-prodott u l-bdiewa ikunu jistgħu mbagħad jaraw jekk l-approvazzjoni setax eh, eh kif suppost. Dan huwa punt li nistaw eh, niddiskutu fuq livell bilaterali għax forsi se nitlu fuq iż-dettal iżda għal kull sustanza Aħna lesti illi nistudjaw fl-imkien miegħek u oħrajn ukoll id-dokumenti involuti sabiex nippruvaw nuru illi m'hemmx deċiżjoni illi issir fuq l-approvazzjoni. Minajr ma l-kwistjonijiet kollha eh, ma jiġu konsidrati, kwistjonijiet li tresqu mill-lefsa jew mill-istati membri irridu nkunu, ovvjament, dejjem irridu nkunu, irridu narfu li jkun hemm id-dubi qatt ma nkunu mija fil-mija ċerti u rridu nidu deċiżjonijiet għal birds, għal naħal u l-neonicotinoids. Ma nkunux nafu sali ma punti kunem problema u għalek nkunu rridu din data ta' konferma. Grazzi. Grazzi ħafna lilkom. Grazzi tal-li intom eh, tajtuna dan il-ħin biex ikonna dan it-tip ta' trilogu bejn il-Kummissjoni u żewġ kollegi. Mela, wasalna l-aħħar punt fuq l-agenda tagħna 26 fid-9 u l-10 ta' Lulju nerġgħu niltaqgħu fil-Kumitat MV u bekk nikkonkludu l-laqgħa tal-lum nawgura li żewġ kollegi tiegħi eh, serata mill-laqwa u anki lil kulħadd ftin l-awla. Grazzi ħafna.